So, liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen. Aziz kollegi, nibġaw. Lodwa tajba. Dalodu kalna Dalodu għadbaqna zewċ punti x'niddiskutu l-biraħ kalna maratona ta' votazzjoniet. Immissajdu sejdu niddiskutu l-emissjoniet industrijali u l-standards ta' prestazzjoni tal-emissjonijiet għal vetturi kummerċjali FIF. Kanna laqa tal-koordinaturi dal-ħodu, s-sambat intukom id-deċizjonijiet bil-mektub 23 23.23 emissjoni industrijali prevenzjoni tal tniġis u kontroll Il-rapporter huwa Sur Kramer u saħ introduċilna is-suġġett. Grazzi President u l-adwa tajba, sinjuri u kollegi. Wara it-tikketjar tal-likel, tal-prodotti tal-likel, dan huwa punt ehm, ewlieni għalina u naħseb il-ħajbqa ħajżomna eh, okkupati sas-sajf ċertament bidu ta' t tinaqari Dina, kiena ħaġa u koll li diskursa taħt il-parlament li għadda, ma problema li kunsill dam kaxkar saħ biex joħroġ bi proposta ġdida, ovvjament kien hemm Lisbona, mbagħad kien hemm eh, regoli ġodda tal-komitoloġija, u ovvjament ġifiri Zamma ġi, għari, qari, issa ħanibdew. U ħanedilkom għalek daqxejn xini situazzjoni attwali. Iktar minn 50.000 impjant industrijali huma effettwati minn dan. X'rekwiżiti ambjentali ħakunu meħtieġa biex jimplementawhom dawn l-impjanti industrijali diġà hemm direttivi tal-IPC standards. Imma l għan l għan ta' direttiva l-an ewlieni huwa li nużaw l-aqwa teknoloġija ehm, disponibbli f'dawn l-impjanti industrijali fl-Ewropa. Sfortunatament fil direttiva preżenti din it-tip ta' flessibilità li għanna id-daqsak f'impjanti industrijali ma ma tistax toqgħod minn dawn id-direttivi qegħdin jużawa ħażin il-flessibilità, qegħdin jużawa għal vantaġġ tal-impjant innifsu. il-dispożizzjoni ta' ċezzjoni li jistaw jiġu ġustifikati għal bażi legali, ġifir loopholes legali. għanna qed nippruvaw insibu mezz odda, biex naċċertaw li l-implementazzjoni tal-aqwa teknoloġija disponibbli ehm, tintuża u ikun hemm standards minimi, safety networks li ħa niddeċidu fuq hawnhekk fi Brussel. Kien hemm maġġoranza fl-ewwel qari u nixtieq nirringrazzja l dawk il-kollegi li appoġġawna fuq dan kellna pożizzjoni soda minn naħa tal-Parlament fuq dan is-suġġett, però nasab li eh, l-affarijiet iridu naraw narawhom kif huma lix fil-fatt il-Kunsill ma ċattax daqshekk dan il-pożizzjoni fil-fatt ma tantx isa din leġiżlazzjoni ambjentali imma iktar tixbaħ l twila ta' derogi. Jiġifieri għandna pożizzjoni tal-Kunsill u pożizzjoni tal-Parlament tal-ewwel qari illi imorru kontra xulxin u għalhekk ma tanċu faċli illi noħorġu b'din il-leġiżlazzjoni ambjentali illi ittejjeb is-sitwazzjoni kif inni bħalissa. Ovvjament jiena eh, minix għadu għet noħlom għawnek naf xinu mal-fatti u nirealizza li ma jistax ikolna il-format eżattament kif xtaqna aħna il-rekwiziti ġenerali ħajkunu imnizla ehm, issa b'mod differenti u ħajkolna dawn il-minimum standards minn flok u forsi tajdu li għalfej għanna bżonnom dawn l-standards minimi għallura. Meta għadin nitkellmu dwar l-implementazzjoni tal-aqwa teknoloġija possibbli. Dawn ma idea ġermaniżi li jriġu jridu jiġu eh, implementati fl-Ewropa kollha issa, però naħseb li fl-interess tagħna li kollna l-ugwaljanza ta' kondizzjonijiet tal kompetizzjoni u m'għandniex din il-ħaġa. għal istana ċertu stati li huma iktar eh, stretti fil-standards tagħhom u oħrajn li għandhom attitudni tal-SFR totali. Bazzikament, il-bidla unek i li għanna bżon tal-aqwa teknoloġija disponibli. U fuq din il-bazi nejdu li l-Kummissjoni biex toħroġ b'rapport, għazin nħarsu li żewġ kriterji hawnhekk x'in is-sitwazzjoni fuq l-implementazzjoni tal-aqwa teknoloġija disponibli f'dawn is-setturi li għadin indirizzaw u x'inhu l-effett fuq l-ambjent ta' dawn is-setturi. Kif nistgħu niddeċidu aħna jekk l-standards minimi u mhix meħtieġa. Għax donna qegħdin nitbeddu minn dawn it-teknoloġiji, l-aqwa teknoloġiji. Irridu nkunu issa nifukaw fuq is-setturi u jkollna kunċett ta' minimum standards għal kull settur. Ġifidin hija bidla u saċertu punt hawnhekk qegħdin nippruvaw insibu xi ħaġa komuni ma' nies li qegħdin um, ehm, jikritikaw dan il-kunċett reġjonali biex ngħidlek. Jina, għamna għed nitkellem fuq xi żewġ punti, tles punti tal-rapport li ktar importanti biex ħanitħol fid-dettalji kollha xin kellan dum bis u m'għandix dubbu li kolkom ċans iktar qudiem tarawhom id-dettalji. It-tieni punt ewlieni li rridu nifukaw fuq huwa l-eċċezzjoni paragrafu artiklu 15 paragrafu 4 fejn naraw kemm tista fil-fatt tidbiet minn din l-aqwa teknoloġija disponibbli jina kont ħafna. U għadna li rridu kunu sodi fuq din il-ħaġa u kol ta' devjazzjoni kem nidbedu mill-teknoloġija disponibli din għamil ħaġa tal-science fiction fuq kollox id naraw jak teżistix ta' vera teknoloġija u kem tiswa. Jek taraw xanna, idin naraw xanna bħalissa xem disponibli ġa fit-teknoloġija, memx fejn inti kull darba toqgħod tibni pjan ġdid, ovvjament. il-kifini bħalissa kifini miktuba bazzikament hija wisa wis idu xi ħaġa aktar effukata. U t-tielet punt issa f'din id-direttiva tielet punt tawlini u ma dawn il-combustion eh, plants gbar. Għanna valuri tal-limiti fl-annes għal daw l-impjanti illi iwaslu għat nġis fl-ajru. Pero l-Konsil mas partikolari kapitlu 3 ħarġilna blista sħiħa ta' eccezzjonijiet. Kondizjonijiet, rekwiziti. U kull skuża biex ma nżommux mal-standards u bak maħna ħanamlu l-ebda progress jekk ħanoqogħdu nagħmlu dal-affarijiet. Għalfej, għalfej ħanoqogħdu nagħmlu leġiżlazzjoni ma nagħmlu xejn mill-ewwel nħallu kollox f'idej l-istati membri u kuħat jagħmel li jrid. Jekk ħajkol niżjed eċċezzjonijiet mill-regoli. Aħna qegħdin nħarsu qegħdin urridu standards ambizzjużi għal kwalità tal-ajru. Aħna deċidejna li sal-2020 nagħmlu ikollna eh, tnaqqis kbir tal-elementi li jinġsu l-arja u rridu namlu għacħara di, ma sejna xina nil-ħu dawn il-miri u mux ħajna xina namlu progress b'dan il-mod. Irti konna l-possibilta' is illi tkun um, cost efficient. Iġifiri, jena suġġerejt fil-rapport tijaj li kol nieħdu miżuri um, stretti ħafna. Probabli rappresentanti tal-Konsil għadina hawnhekk fuq wara Dawn, neħew tranzizjoni tal-daw l-impjanti nazzjonali, jekk inti trid leġiżlazzjoni ambjentali diċenti u jekk inti trid tħares lej l-aspett tas-suq intern, naħseb li aħna rridu ngħidu u nkunu stretti fuq għadin il ħaġa dawn il-major il-combustion plants il-gbar il ħadu l-autorizzazzjoni sal mis-sena 2000 m'hemmx għalfejn jimxu mal-miri sa l-2020. Jina neħejtu, ġedik l-eċezzjoni neħejtu, neħejtu koll l-eċezzjoni ta' numru ta' sijat ta' ħidma. Naħseb illi mux sewa li kollak stati membri li jżommu ma ċertu regoli uħrajn le. Tkun inġusta dil-ħagġa, lekk aħna Aħna ma naqblux maħħa din il-ħagġa x-probabbilment. Dina ġeja minn dak l-istati membri li jargumentaw u jgħidu li mandomx industrija kompetittiva. jew aħjar ħafna drabi. Dawk li għandhom settur industrijali qawwi jgħidu aħna ma stawx nżommu ma dan. Avolja jistaw. U aħna għalhekk irridu naċċertaw li kulħadd irid jilħaq l-istess miri. Dawn huma miri kemm ġifiri ta' natura ambientali kif ukoll ta' natura industrijali u dejjem nużaw l-aqwa teknoloġija disponibbli anki f'dawn il-combustion plants il-kbar. Kif għattilkom dana xogħol ibes jekk tisimgħu u tarawx qed jgħid il-kunsill. Tindunaw illi ma tantx għandna lokal manuvra aħna. Jekk il-presidenza il-president ftit tara xirridu aħna wkoll qabel ma jiddeċid qabel ma jibdew jiddeċidu. Iva, u maħa jajdu għara, ma jkollniex il-konċiljazzjoni, ma najdu namlu iktar minn hekk, irridu naraw u ma x'qegħdin jippretendu minn għandna, rridu marru lil lin minn dan. Jina l-est li eh, niddiskutu li konna konċiljazzjoni, mela lemma jrid ikollna wkoll tini qari tajjeb, diċenti u nistaw nil-negozjaw biss jekk il konsil jersa daċxajn eh, lejn il-pożizzjoni tagħna wkoll. Għalhekk naħseb li f'dawn il-ġimgħat li ġejjin għandna namlu kif għamilna fl-ewwel qari. Konna proposta wiesa li tippermetti li jkun hemm iktar diskussjoni. Però illi xorta t-permetti inna Inrest u daqxejn l-Kunsil lejn il-pozizjoni tagħna kull daqxajn iktar stretti wkoll fuq rekwiżiti. Nixtieq inkun nafx taħsbun tam dwar dan kollu. u lest li nindirizza wkoll il-kummenti tagħkom aktar l-qoddim. Grazzi ħafna Holger għal dik l-introduzzjoni dan huwa vera suġġett importanti ħafna. Direttiva oriġinali ħarġet fis-96, 15-il sen ġifieri. U issa wasalna r-reviżjoni għax il-Kummissjoni indunat li ma kienx qed tiġi implementata b'mod sodisfaċenti. L-istati membri mhux qed jagħmlu dak li huma stess daħlu għalih il-manadif, ajru nadif. Dina ħaġa li gawdi minna kulħadd tajba s-saħħa tagħna. S-saħħa ta' kulħadd. Tfal, xjuħ, Dan diskutejnih fil-komitat anki fil-passat. Ġifiri issa dak li rrit namlu danna eżami irridu niddeċidu fejn ħammorru minnaw. Anna Elisabetta Gardini għall-IPP l-ewwel koordinaturi. Si, grazzi. Grazzi. Grazzi, Sur President, nirringrazzja l-ewwel net l-rapporter. Li qed jagħmel ħidba valida ħafna anke jekk fuq ċertu affarijiet illi tkellem dwarhom eh, jiena ma naqbilx. Almenu f'termini ġenerali, per eżempju, fuq trasport ma naqbix xejn u naħseb li s-settur ta' trasport hi waħda mis-setturi fejn il-Komitat ta' Trasport qed jaħdem bisħiħ ħadd tnaqqis 20% fl-10 snin li jmiss u dejjem ikkonsidrajnih settur illi fih il-marġni ta' titjib meta mqabel mal-impjat tal-ambjent huma wisa ħafna. Permettu li wkoll ma naqbilx ma l-opinjoni tiegħu dwar din il-pożizzjoni komuni bħala lista ta' derogi. Jien ma jtidir ma jdirx li din hija lista twila ta' derogi anka għaliex il-Kunsill qed jitlob li niġġustifikaw b'mod wiesa deroga eventwali li ħanispiċċaw nitolbu u nagħtu. Isma qabel nidħol fid-dettall fuq punti differenti, anka kena laqa fost rapporters u diskutejna dawn il-punti, l-għanet pero xtaqt illi nżammu f'moħna illi ma nistawx immorru l-ura għad-diskors tal-ewel qari. Għaliex il-kontest imbidel, il-kontest li fih edin naħdmu sa. Li l-in mill-fat li nut li nfakru illi 50% tal-parlament u tal-kollegi wara l-elezzjoni ġew eh, maħtura mill-ġdid. Rajna wkoll illi imbidel il-format tal konsil L-interess tal konsil imbidlu u l-pożizzjoni komuni kienet adottata minn vot kontra. Astinew erba stati membri il pala ftehim politiku qabel kienu qalu li ma jaqblux imma għal puntu fini ta' ftehim politiku astinew biss. Dan kollu jiddependi mill-fatt illi Nafu li għaddejn minn kriżi ekonomika li qiegħda ittawal aktar mill-li stennejna. U għal daqstant rridu nżommu f'maħna għal-fat illi dana kollu iġelna nkunu prudenti. Prudenza kbira unek qed nitkellmu dwarha. U naħseb il t-test tal-Konsil huwa puntat luq tajjeb ħafna fid-dawl tan-negozjati u li nistaw naspiraw li niksbu ftehim wara t-tiniqari li huwa punti ħor li ħasibni xi ftit li forsi ma rnexxinniex niksbu ftehim wara t-tiniqari u naħseb illi dan għandu jkun wieħed mill-għanijiet tagħna. Xtaqt nitkellem l net fuq il-European Safety Net, il-reta ta' il-xibka ta' Sigurtà Ewropea u Network ta' Sigurtà Ewropea u Konsil din l-istruttura l-ewel ċaħada. U anka l-Kommissjoni rajna illi iqisa xi ħaġa mhix possibbli dan rajnih wara l-ewwel qari. Jaħsbu li mhijiex fattibli minħabba raġunijiet konkreti. Idej li konna f'din il-Kamra meta l-Kommissjoni kienet qed tgħid illi m'għandniex ir-riżorsi umani sabiex nittrattaw xogħol hekk komplikat, però wkoll kien diffiċli sabiex tpoġġi l-persuni illi irridu jistudjaw u jagħmlu studji li jikkalkulaw valuri ta' missjonijiet għal kull settur. Jina xtaqt infakkar l-European Safety Net li tiżisti fil-Ġermanja, pajjiż hekk effiċenti bħal ġermanja talbet 10 snin sabiex tiġi implementata. Għal daqstant, xtaqt nisħa illi xogħol tant ikkomplikat jista' iwassal ċara darba niprofaw nimplementawh illi eh, ibiet iktar eh, il-miri tagħna u nilħuhom aktar bil-mod. U meta rapporter Kramer jitkellem u jgħid illi probabbilment ħajkun hemm bżonn analiżi ta' l-Kommissjoni sabiex niverifikaw l-affarijiet naħseb li għandu raġun. Dan ikun ifisser iktar dewmin. Issa jekk aħna nixtiequ li l-miri nilħuhom kif eh, stennejna ma nasibx illi nistaw nħidu din it-triq għaliex ħan nispiċċaw l żejjed. Il-verżjoni l-ġdida tal-European Safety Net illi fuqa jitkellem propju rapporter Kramer il fil-qosor għal depressa prerekwiziti minimi t-limita ruħa għal attivitajiet speċifiċi li ġu individuati mill-Kommissjoni għabbażi tal-valutazzjoni tal-impatt ambientali u anka fuq stat ta' attuazzjoni għal dan xaqsam limit ta' emissjonijiet jina nħoss illi din hija triq illi mhix tajjeb naqbdu mhix il-triq ideali u hawnhekk nara ċertu problemi, problemi serji f'din it-tieni verżjoni. L-ewwel net għandna periklu ta' diskriminazzjoni bejn settur industrijali differenti għaliex uħut ħajkunu soġġetti għal rekwiżiti minimi oħrajn le. U-tieni punt ukoll qed nara riskju ta' diskriminazzjoni bejn stat membru ieħor qed nara poteri żejjed lill kommissjoni ma nistax nifhem fej parlament għandu jħalli lill kommissjoni il-biċċa xogħol li tindividwa li ma setturi se nittrattaw Mbagħad jista' jkun hemm ukoll abbużi possibbli mill-intrapriżi għaliex intrapriżi jistgħu b'mod deliberat ma jikkonformawx ruhom u jistennew li l-Kommissjoni tagħmel valutazzjonijiet tagħha u bekk ikonna konsegwenzi li ma nixtiequx. Jiena xtaqt inkun naf u naprifitta ruħi anka għal-fat illi għanna unnek il-Kommissjoni ma nallum sabiex nistaqsi x'jistgħu ikunu dawn is-setturi l kummissjoni biħsibat individwa u staqt nkun naf ukoll jekk il-Kummissjoni bidlitx l-opinjoni tagħha dwar eh, il-punti li semmit wara l-ewwel qari u taħsibx li issa hemm forsi ftuħ u jekk huma jaħsbu li f'din it-tieni verżjoni qed jaraw tibdil sabiex naqdu il-triq li għati proponu. Jiena naħseb illi għanna nqisu bħala ħaġa urġenti il fatti li nirħu l-anijiet konkreti u fl-aħħar mill-aħħar l-aktar ħaġa li tħassibni i li din it-triq hija triq twila żejjed U Iva, kena diversi stati membri li kellam diffikultajiet sabiex japplikaw l-ACTP oriġinali u għalda stand fl-2007 bdejna ħadna din it-triq imma staqt infakkar illi ma kienieċ triq illi ma waslitna mkien lanqas forsi issa mhux iż-żmien fejn noqogħdu nitlu f'dettal żejjed ma hawnhekk għandi informazzjoni qudiemi li jfarġuni xi ftit għal dan xaqsam il-rizultati tal-miri ta' 27 stat membru issa missjonijiet juru li hemm eh, lista ta' riżultati lint laħu li mhux tajjeb nitraskuraw. Madana kollu nerġa' nirrepeti illi il-kriżi ekonomika titlobna sabiex inkunu prudenti. Għaliex aħna ma nistawx immorru lura f'pajjiżna unajdu illi leġizlazzjoni illi miex tant konkreta u miex prudenti waslet għal eh, eluq ta' stabilimenti u l-ektar ta' posti ta' xogħol. Grazzi ħafna. Sfortunatament ikolli nwaqfek hawnhekk. Completely out of time. Thank you very much. Grazzi ħafna. Eh, eh, lesti, lesti. Metl Betlix kam għandi ċans nitkellem. Jos, devo anke, allora, rapidament. Malaj, malajr. Gina xtaqt nerġa nirrepeti illi il-flessibilità fl-opinjoni tiegħi huwa punt importanti ħafna. Il-rapporter jirrikonoxxi li l-flessibilità għandha tkun hemm u dan jirrifletti wkoll dak li jiġri fid-direttiva li għandna fil-preżent u naħseb li għandu jkun hemm Minnaħa l-oħra obbligu li derogi ikunu ġustifikati u għal-daqstant niproponi emenda sabiex l-Stati membri b'ximot jirnotifikaw il komissjoni id-derogi li nataw u anka għalfejn nataw. Xtaqt najt ukoll il pjanita tranzizjoni u huma importanti ħafna Issa veru, il-ħin qed jafa, sa? Għanna 20 persuna il-Kommissjoni u rapporter biex jitkellmu, ġifiri il-koordinaturi għandhom erba' minuti biex jitkellmu u kellima l-oħra żewġ minuti. Nkella żgur ma nistgħux inżommu mal-aġenda. Grazzi. Is-sira Westland dis għandek il-ħin ħajibda issa. Grazzi President u grazzi l-Sur Kramer kol ta' rapport eccellenti. Jina fimti li inti sur rapporter provajt iżżomm kem tista mal-pozizjoni tal-ewwel qari tal-Parlament u dan huwa għan nobli però. Jina ma kalli xas li diskuti il-direttiva ma l-grupp tijaj fil-dettal, pero xoħjtan di xo kommenti xnaddi. Il-kalima ta' qabel tkellmet dwar ċertu diffikultajiet li jista' jkun hemm biex napplikaw dil-ħaġa l-ambjent għal saħħa tal-bniedem. Pero jiena naħseb li hija ħaġa importanti ħafna, tkun ħaġa importanti ħafna lil kumpaniji u l-intraprizi għandhom isegwu kriterji ambientali stretti ħafna. Teknoloġija ħadra tfisser din sabiex ikunu jistgħu jibqgħu kompetittivi u importanti wkoll għal l-impjigi u biex ikollna iktar impjigi importanti illi aħna nħeġġu lill kumpaniji biex jinvestu f'dawn it-teknoloġiji ħodor. naqbel li dan għandu jkun iktar ċar u ċertu punti inlaħmuhom. Naqbel ma dak li qal rapporter qabel meta qal li għandna bżonn dawn il-kriterji ċari speċjalment fir-rigward tad-derogi. Dan huwa wieħed mill-iktar affarijiet importanti fl-opinjoni tagħna artiklu 15-4 c Huwa pjuttost dubjuż fl-opinjoni tiegħi meta qegħdin nitkellmu issa fuq il- Eh, nqablu l-prezzijiet u fil-kontest tal-impatt fuq l-ambjent ma nistax nifhem għalfejn għandna Nerġgħu noqogħdu daw niddiskutu daw l-istess punti kull darba. Naħseb Illi rridu nkunu ambizzjużi meta nagħmlu dawn il-limiti tal-emissjonijiet għandna id-derogi, l-eċezzjonijiet, design fil-mija tal-industrija illi jitfaw emissjonijiet ta' diossidu tal-karbonju jridu jkunu kaperti kanna u kol riżultati li juru il-mod kif ħadmu dawn il- e- e- e- dawn il-pjanijiet ta' tnaqqis eh, ta' diossidu tal-karbonju fil-Unit u kontenta lek li il-rapporter ħajneħi ċertu derogi, irrit neħi ċertu derogi. Em, ċertu, em ċertu gazzijiet u um, elementi li nċsu illi u maħzina ħafna għas-saħħa tal-bniedem. Naħseb l-importanti li naraw eżattament il-lat kompetittiv tal-SMEs u sistemi ta' ġestjoni. Naħseb illi nix ninsaw illi kollox għandu prezzu. Anki jekk ma nagħmlu xejn, u koll għandu prezzu dan, u anke namlu l-affarijiet għandhom prezzu, kollox ħajiswa l-flus, u fl-ħar mill-ħar huwa il personali tħallas it-taxxa illi ħajkollu jħallas biex inadda fl ambjent jekk ma nagħmlu xejn, il-konsumaturi ikollhom iħallsu, b'saħħithom, kultant anke bħajjithom stess. Dana kollox irridu indaħluhom anke meta nikkonsidra meta nkunu qegħdin naħarsu lejn l-ispejjeż. Fl-aħħar President naħseb li tkun ħaġa importanti ħafna li konna pożizzjoni soda fil-parlament għan negozjati fil-futur, irrid ikollna diskussjoni fuq il-prinċipji wkoll għal dawn id-derogi kif għal il-rapporter fit la diskussjoni ta' qabel tiġa semmejna dawn il-punti u ma tantx għandna daqshekk ċans biex nitkellmu mhux sewwa President. Iva, ma kontx qed naħseb li ħaddu mu titkellmu daqshekk fuq dan is-suġġett, issa naraw x'ħanamlu għal-ħodor issa. Grazzi nixtieq nirringrazzja lill Sur Kramer għar-rapport tiegħu u x-xogħol li għamel li ħaġa tajba ħafna u tajjeb li issa fl-aħħar dejna dan it-tieni qari. Wasal s issa li nibdew t tieni qari u sarraħ rasak President ħanżon fl-erba' minuti tiegħi. Nishtaqt nisħaqaw huwa li jekk inħarsu lejn il-pożizzjoni preżenti fl-Ewropa n differenzi enormi fl-implementazzjoni tal-direttiva tal-IPCC preżenti fl-Ewropa. Jekk nikkomparaw per eżempju situazzjoni fl-Olanda u l-Ġermanja ma' Renju Unit, hemm differenzi kbar bejn l-installazzjonijiet u m'hemmx raġuni għal dan għax it-teknika bażikament l-istess. Ġifier hawnhekk qegħdin su aħna intern li huwa importanti U għandu jkun hemm għalhekk bażi aktar ugwali għal kulħadd illi tkun ħafna iktar stretta milli bħalissa l-istorja turina li sissa din l-IPCC li tkollha rikas ħalli ikollna iktar sitwazzjoni simili madwar l-Ewropa. Għalhekk importanti li f'din ir rikas il derogi ikunu minimizzati Din importanti ħafna ħalli naċċertaw li s-suq jaħdem u neliminaw differenzi inġusti fl-Unjoni Ewropea, Mux ta' bxejn li anke l-kumpaniji stess qegħdin jitolbu aktar regolamentazzjoni stretta, ġifir din ir-rikastru ma' il-kumpaniji stess li qegħdin jitolbuha, ħaġa li dun isħuqha din. Imma qegħdin nitkellmu fuq l-ispejjeż hawnhekk ta' l-implementazzjoni ta' dawn eh, it-teknoloġija l-ġdida. Pero nishtiq nisħaq hawnhekk fuq l-opportunitajiet li nkunu qegħdin noħolqu għall innovazzjoni u għal riċerka u l-iżvilupp propju għal regolamenti iktar stretti. Anki potenzjal ta' impjiegi eh, huwa enormi fl-Ewropa kollha, ġifieri ħarsu kollej l-opportunitajiet li qed toffrilna. U jekk naraw ukoll l-evalwazzjoni ta' impatt tal-Kummissjoni huma jkunu qegħdin iħarsu jridu jħarsu wkoll lejn il-lat ta' s-saxħa, kemm ikunu għadin jifrankaw anki mis-saxħa. U għadin jismaw illi ħajkunu għadin jifrankaw 65 biljun euro fl-2020 propju minħabba dawn eh, l-implementazzjoni sa' dawn il-miżuri. Allora rapporter jaf li meta nippruvaw nimminimizzaw il- derogi u bot partikolari dik tal-large combustion plans li daħala l-Kunsill u aħna assolutament ma nistgħux naċċettaw u nappoġġaw li rapporter biex ineħħiha. Importanti però li kollna daqsxejn test iktar b'saħħtu, speċjalment meta nħarsu li kondizzjonijiet tad deroga irridu nillimitaw id-derogi għal installazzjonijiet u impjanti eżistenti u nippermettuhom biss dawn id-derogi f'ċertu każijiet eċċezzjonali. Jiġifieri m'għandniex din hija kondizjoni per pereżempju fuq il-vantaġġ ambjentali dik hija ħaġa li aħna ma naqblux magħha. Aħna nażbu li jkollna ehm, derogi limitati, il-rapporter miexi fit-triq tajja, tajjeb pero aħna nixtiequ il-test inkomplu nsaħħu għaliex dana ijat itina ħafna opportunitajiet u qed jagħti wkoll benefiċċju kbar liċ-ċittadini tagħna tal-Ewropa. Erba' minuti bl-eżatt, President. Iva, Iva, preċis. Is-sur Kalam Grazzi President, jina u koll nishtiq nir-ingrazzja l-Holger għax-xol tijaw fuq da u nishtiq nir-ingrazzjaw u koll l-kooperazzjoni li permetti li shadow rapporters tijaw personali ta' sotuħu pjaċir taħdem maħħa fil-fat. Mela, l-ewel net naħseb li hemm numru ta' punti tajbin f'dan ir-rapport u naqbel miegħu f'dak li għandu x'jaqsa ma' tneħħija tal-premessi fuq l sotu u n-nox ma naqbilx il-sistemi ta' eh, skambju għawnek ta' trading ħa inaqqas l-emissjonijiet f'dan il-qasam naqbel fuq emenda 18 fuq il-bet reference document li ġu publikati u naqblu kol fuq l-obligu illi il-brefs ikunu fil-lingwi kollha. Jimbat ma naqbilx 100 miegħu anzi fuq emenda 16 u 17 dak jendu xaqsam ma' reintroduzzjoni ta' klawzoli fuq is-safety net Ewropea b'mod partikolari kif qed jissuġġerixxi li ssir. Għaliex irid ikun hemm rekwiżiti minimi madwar l-Ewropa kollha fl-opinjoni tiegħi dal għandu jrid isir permezz ta' kodiċizjoni u mhux il kornitologija kif qed jissuġġerixxi u għandi diffikultajiet bl-emenda li qed biddel il-kriterja għal deroga minn każijiet speċifiċi għal każijiet eċċezzjonali għax din tagħmel aktar diffiċli biex wieħed jikseb din id-deroga u naħseb li l-Istati membri f'dan ir-rigward għandhom bżonn ta' flessibilità. Jiena ikkonċernat ukoll dwar imħassab dwar il-tnħija tal-National Plans. Naħseb li jekk dan isir, jispiċċa li l-istati membri kollom jagħmlu miżuri ta' eh, emerġenza u dana probabli wassal għal bini ta' impjanti tal-gas tal-gas li wassal għal iktar emissjonijiet, forsi kun iktar aħjar li l-istati membri nintu għam ċans u iktar żmien biex jgħaddu għal dawn it-tip ta' eh, impjanti tajbin għal l-ambjent. Imbagħad naħseb li huwa essenzjali wkoll illi ġi konsidra ċertu proposti tiegħu ġifieri. Imbagħad nixtieq introduċi wkoll uħut demendi fuq l by uh, eh, healthcare. Dan ġi adottat mill-Parlament fl-ewwel qari, però l-Kunsill mbagħad neħħieħ mid-dokument, għalhekk jina naħseb li għandna nerġgħu indaħlu għam daw. Grazzi, President. Grazzi. Ġbaw Ferreira, kjo kjoġbok. Tobrigad, Sr. President, serej muito brev. Grazzi, Sr. President, ankun konċis ħafna. Għalkemm xikultant, ma naqbilx ma l-idejat il-insibu fil-rapport, Ma tanna kollu xorta naqblu mal-kontest ġenerali ta' dokument l-idea li morru l-ura għal-pozizjoni tal-ewel qari, mod partikolari aħna naqblu ma tħassib ta' rapporter dwar iħtieġa illi nillimitaw l-emissjonijiet mill-industrija tqila speċjalment il-fuel emissions issa. Waħda mill-kwestjonijiet li ma naqblux magħhom u li konna nsibu fl-dokument kienet il-possibilità il possibilita il possibilità illi nużaw strumenti illi huma bazzati fuq is so speċjalment skambju ta' emissjoni ta' Lennox u l-sulfur dioxide. U aħna neħdu gost naraw illi rapporter neħħa kull referenza għal di l-possibilità. Fl-opinjoni tagħna jew għanna bżonn illi nirregolaw emissjonijiet tal-gassiet li kazaw l-effett serra, ġifiri neħuwam kompletament mill-istrumenti tassu, rajna li dawn ma jaħdmux, u l-iskema ta' tranzazzjoni Ewropea, l-iskema ta' skambju ta' emissjonijiet Ewropea ma ħadmitx mill-2005 l għalhekk nixtiequ naraw leġiżlazzjoni illi tmexxi dan it-tip ta' emissjonijiet. partikolarment dawk li nsibu fl-ewwel dokument u li meġbunix dan huma waħda mill-loqsma fejn rapporter żgur tajjeb l-affarijiet. Fuq artiklu 15 u l-flessibilità Iva, aħna nifmu illi għanna bżon kriterji ċari għad-derogi, ma dana kollu u importanti u koll illi dawn il-kriterji ma jsirux b'tali mod illi ninsew għalfejn ridna il-flessibilità oriġinarjament. U dan minħabba li situazzjoni dvarja ħafna minn stat membru għal ieħor. U stati membri għandhom karatteristiċi uniċi għal dak għandu xjaqsam kondizjonijiet ambientali lokali, anka kondizjonijiet ġeografiċi differenti, u naħseb lingwaġġ ta' rapporter ta' artiklu 15 iżom it-tema tal-flessibilità. Nistaw naraw li f'xi żewġ punti jista' jkollna xi emendi, però aħna sodisfatti b'artiklu wkoll nieħdu kost naraw li ġiet inkluża il-partiċipazzjoni pubblika fil-proċess ta' teħid ta' deċiżjonijiet. Għanna aktar riservi madana kollu dwar atti delegati għal dak li għandu x'jaqsam il-kriterji speċifiċi għal derogi u għal loti ta' derogi l-introduzzjoni ta' atti delegati mi ħaġa li neħdu għazbija. U probabbilment ħanres u emenda sabiex dan jitneħam mir-rapport. Grazzi ħafna. Dankeschön. Oreste Rossi ist nicht da, dann waren das die Koordinatoren. Grazie ħafna, krem li mismu ix għonek. Naddu sal-kelima l-oħrajn, li kelma, zaċ minuti kull wieħed Nibda bis-Sur Florence. Jekk taqra din eh, dan id-dokument tal-Kommissjoni mbagħad taqra dak li dak li ħareġ il-Kunsill wieħed jista' jerġa' jikseb il-perspettiva mill-ġdid u fil-fatt aktar kemm neżamina dawn id-dokumenti aktar nirrabja. Tista' tara dan anka bit-Tripoli l-Kommissjoni tista tara illi ċertu stat membri jiġbru 10 kg oħrajn 0.1. U l-istess din id-direttiva. Jekk morna tant ħażin dan jura juri li l-Kummissjoni mhux qed taqdi dmira kif suppost. Jina kont sorpriż illi qed joħorġu bi proposta li tmur kontra l-ispirtu tal-Ewropa l-industrija topera fis-suq uniku Ewropew, l-ikbar suq uniku fid-dinja. U huma tiksbu ħafna vantaġġi minn dan. Mekk ikollok suq uniku, għandu jkollok ukoll regolamentazzjoni ambientali. U l-inqas ħaġa li tista' tagħmel u li jkollok il-Kummissjoni tipproponi leġiżlazzjoni moderata. Mm, dan punt fejn ixtieq niġbed widni l-Kummissjoni dwaru jiena kont nistenna ħafna aktar l-inqas li setgħu jagħmlu kien illi jirtiraw dil proposta u joħorġu li proposta Ewropea. Dan huwa pass lura għal eh, żmien il-ħaġar. Għanna ħafna differenzi bejn stat membru ieħor, ħadd ma jista' isolvi problema u eh, l-koll, kulħadd jirrifletti jgħid ma fuq ix eżattament kon nittibattu ġew. Il-Kommissjoni u l-Kunsil għandhom ikollhom il-kuraġġ u l-Kommissjoni għanda tirtira dan il dokument Nifraħ li s sur Kramer għalli għamel. Grazie ħafna. Jena li ħanala il-lista tal-kellima u fil-fat ħanamel dan issa. Eh, výbornou zprávu. Eh, a dovolte mi na začátku říct, že eh, Grazie ħafna. Jina grat għal dan ir-rapport għaliex issa fl-aħħar nista' ngħid illi għal 30 sena eġ belt fej rabbejt it-tfal tiegħi u f'tewn termini Ewropej warari illi hemm erba' impjanti ta' tisħin fil-fatt fiż-żona. U preċiżament Dan iwassanna sabiex ninkwetaw dwar tniġis fl-arja. Għanna tħassib dwar arja nadifa u noqqas taħħa u daqstant ma naqbilx maħut mill-affarijiet li ntqalu. Aħna konna qegħdin naħnu sabiex konna arja nadifa u irnexxilna neħilsu minn aktar minn 90% tas sulforju u 14% tal-NOx imma dan Mhuwiex biżejjed il-kol għandna l-istess teknoloġija dispożizzjoni tagħna verità din, ma dan ukollu m'għandniex l-istess riżorsi. Ir-Repubblika Ċeka tiddependi fuq eh, ġenerazzjoni tal-elettriku permezz tal-faham. Nistaw ovvjament eh, nibnu impjanti li jaħdmu fuq il gass jew inkella nistgħu niddependu fuq ir-Russja għal provvista tal-enerġija tagħna. Ta jew nistgħu ukoll nikkonċentraw fuq l-enerġija nukleari u wkoll forsi nistgħu innatfu l-impjanti tal-faħam tagħna. Għandha stant jiena naħseb li għandna bżonn dawn l-impjanti għandna niddiskutuha b'mod pubbliku u l-pubbliku ġenerali nkun involut. Perek tistaqsi n nies fil-belt tiegħi u tistaqsihom iridux arja nadifa jew jipreferux għalja kemm xejn iktar maħmuġa u jżommu dawn l-impjanti industrijali, mbagħad għal raġunijiet ekonomiċi ħafna nies probabbilment jgħidulek jippreferu ma jkollhomx għalja nadifa ma jkollhom l-enerġija. Iva jiena rajt il-pjanijiet ta' investiment illi ħarslu l qoddim non rivali zeber issa. Grazzi ħafna, Sur President. Is-Sur Kramer għamel biċċa xogħol interessanti ħafna u nifraħlu ta' dan. Un appella l-Kommissjoni kif qal il-kollega Florence li huwa fidejn il-Kommissjoni li tiddefinixxi standard Ewropew. U fil-fatt, il-Parlament kienet jipprova jappoġġa din l-idea. Sa ċertu punt fil-fatt għandna l-istess standards madwar l-Ewropa kollha. Għabbażi ta' trattat, il-Kommissjoni għanda dmir ċar sabiex tagħmel dan u hija ħasra l-Istati membri mhumiex tant ambizzjużi qed jippruvaw iħafru eh, eh, eh, toqab ikbar u fl-Ewropa għandna bżonn arja safja u kollox jiddependi fuq kif nitrattaw l-emissjonijiet u li konna parzjalment standards illi jista' jfhimhom kulħadd. Però ma tistax ikollok sitwazzjoni fejn fun naħlor tal-frontiera in-nies ikollhom anqas dritt tal-saħħa eh, għal ħajja b'saħħitha milli għandhom in-nies fuq il-frontiera tiegħek fun naħa tiegħek. Għal daqstant għandna nżommu kemm jista' jkun minn daw il-punti fit-test hija politika Ewropea fl-aħħar mill-aħħar. Il-pożizzjoni komuni għandha xi punti pożittivi fiha għanna referenza għal standards ambientali li jkunu uniformi, ma dan kollu emżon illi konna dawn l-eccezzjonijiet illi jkunu definiti b'mod aktar ċar u l-istati membri għandhom jispiegaw b'mod ċar għal fejridu l-eccezzjonijiet u salima punt u ma limitati bizmin. Dan għandu jitnizzel flimkien ma pjan sabiex uh, immorru li l minn dawn l-eccezzjonijiet. Ikun zbal illi naħsbu illi standards zina iwaslu għal iktar kompetitività. Dan isek qed tipprova eh, tkessaħ kamra billi żomm il-friġ miftuħa. Grazzi ħafna. Korin Lepaġ. Iva, Sur President, malaj malajr. Xtaqt nirringrazzja l-rapporter. Huwa tkellem dwar il-problemi prinċipali Ovvjament is-sitwazzjoni se tvarja minn pajjiż għal pajjiż sa tkun effettwa tal kompetittività U jkun aħjar jekk ikonna soluzzjoni Ewropea. Għalhekk eh, bżonn tħares lejn l-ISN u tħares ukoll lejn il-waivers. U nilimitaw għall impatt negattiv trasferiment ta' tniġġis mill-arja għall-ilma hija xi ħaġa li rridu nistudjaw u għanna nħarsu kol lejn limiti. Madana kollu nżommu f'moħna u koll l-impatt soċ-ekonomiku. Għandu jkun hemm rispett tal-ambjent, imma wkoll għanna nħarsu lejn dak li ġasar f'Sevil. Impjanti kbar 2016 sabiex niproteġu ħjar il-ħamrija Għanna direttiva tal-ħamrija. U s-sur Kramer i-propona użu aħjar sabġi konna rizultati aħjar. Il-gvern għal et si jazbu li limiti eh, waqfu l-sfruttament industrijali, pero emżon eh, nimxu b-mot aħjar. Grazie ħafna Bogoslav jekk jogħġbu. Grazzi. Dwar il-kontest li qed naħdmu fih, ġifieri kriżi ekonomika, rridu nappoġġaw il-pożizzjoni tal konsil u l-kompromess li ntlaħaq f'propju fejn dan il konsil għamet namet referenza l-artiklu 35 dwar analiżi li rridu jnaqsu emissjonijiet ta' ċertu impjanti. Rrid ikodna sistemi illi jridu jnaqsu l-emissjonijiet, ikon emissjonijiet iktar baxxi, ma dan mhuwiex lantana fl-ħar mill-aħħar. Għanna dispożizzjonijiet li jistgħu jiġu aċċettati biss mill-2024 u qoddim mbagħad hemm il-kwistjoni tal-provista tal-enerġija hija ekonomija din tal-enerġija li f'ħafna pajjiżi ruha fuq il-faham. U ċertu miżuri jistaw ixxeklu l-provista tal-enerġija f'ċerti pajjiżi. Ovvjament ma rridux ngħixu f'ambjent eh, imneġess, però rridu nagħtu l-ħin biżejjed lill-Istati membri sabiex jimplementaw it-tibdil kun soluzzjoni tajba jekk il-pajjiżi jilħu l-anijiet ambientali tagħhom mhux biss permezz ta' regoli li jkunu ibsa ħafna u uh, fl-ambitu ta' programmi tagħhom forsi nsibu wkoll perjodu ta' tranzizzjoni. U ovvjament, Nedu konsiderazzjoni l-ħsibiet anke tal-Kommissjoni. L-Istat membri l-ġodda jgħet il-President jinsabu f'sitwazzjoni partikolari. Imma direttiva hija ta' 96 il-kriżi ekonomika ġiet, telqet, reġa' ġiet, reġa' telqet u issa n-noħra. U huwa għal da' stan tanna din l-iskuża li dejjem insemmu. U rridu naraw l-affarijiet fil-kontest tagħhom Chris Davis. Staqt immur l-ura għal dan il-punt propju. Ma naħsibx li tista titfa dubju fuq il-punti li ressat. Jina għat li għanna bżon pjanijiet ta' tranzizjoni. illi permettunna illi konna pjanta investiment illi kon realistiku. Ma nasibx li għanna nċedu u d lobbyist industrijali. Thank you, Chairman. I... Grazie, President. Naqbel ma' Sur Kalemen li rapporter kien tajnuna u koopera. Dispieċini li kollega għadu mux qed joħlom l-affarijiet, kena 16 sena biex nipruvaw noħolmu għaktar iżda fallejna. Zawċ punti marbutin mar-Renju Unit. Fil-kustjoni marbuta mal-impjanti biex ikun jistgħu jaħdmu għal żmien limitat. Meta mqabbel ma' rekwiżit tal-direttivi tal-impjanti ta' kombustjoni kbar. Din hija xi marbuta mar-Renju Unit u forsi l-Polonja iżda speċjalment fir-Renju Unit ma jkollokx l-investimenti biex tkun tista' tnaddaf l-impjanti. Għalet tfittex eh, deroga. L-importanti huwa li tnaddaf l-impjanti. Dan huwa punt importanti u rridu nħatu ħarsa wkoll biex innaqsu l-biossidu tal-karbonju u jekk hux aħjar li dawn l-impjanti nħalluhom li operaw għal numru limitat ta' sigħat għal żmien li ġej. Biex ikun hemm impjanti issa billi jkunu ma jaħdmux bil-kombustibli ġejjin mill-fossili, iżda dan fadallu żmien biex jiġi mwettaq. U għalhekk naħseb li tkun idea tajba li nimxu b'din dan il-mod. U rridu naraw jekk hemm raġunijiet validi biex dawn jinżammu miftuħa. Fi rigward l-standards ta' prestazzjoni jiena ħerqan dwar dawn l-standards minix ċert jekk mhix għodot eh, tajbin biex naqsu l-biossidu tal-karbonju ma nafx jekk għannix nintroduċu għan fuq il-livell Ewropew ma dana kollu. Jena nifem li l-leġizlazzjoni tal-iskema ta' skambju tal-karbonju hekk kif ġiet infassla mill-ġdid f'din il-leġizlazzjoni ma tippermettix il-limiti tal-biossidu tal-karbonju għall inżoluzzjoni ta' dan l-istess reġim Dan imur kontra il-libertà tal-istati membri biex ifasslu strateġiji skont taħtiġijiet tagħhom, U għalhekk nemmen li għandna nagħmlu emenda għal dan biex niprovdu aktar kjarifika u aktar flessibilità u nittama dan tistgħu tappoġġawh il-koll. Grazzi. Thank you. Krista Klas. Grazzi. Signora Klas. Grazzi, President. Nishtiq nirringrazzja l-rapporter għax-xogħol li ħejja xogħol preparatorju hija tini stadju, tieni pass f'din id-direzzjoni. Fir-rigward l-impjanti l-kbar li jinvolvu l-emissjonijiet tal-biossidu tal-karbonju, nixtieq nirringrazzjah ukoll għax-xogħol li għamel għall-impjanti aktar żgħar li xorta waħda huma ejjun ta' emissjonijiet. Tkellem dwar dak li ħaj jitneħħa speċjalment marbut mal-bidja. Direttiva tan nitrati koprit ħafna minn dan l-aspett. U l-iskart li joriġina mill-bidja ġew kopertu wkoll. U naħseb li għandna nżommu ma' dispozizjonijiet li diġà għandna. u wkoll għal pożizzjoni komuni. Hemm bosta ejjun, per eżempju, jekk tħarsu lej il-qasam tat-teġiġ, l-industrija tal-bajt. Eh, dawn kollha huma importanti għax irridu naraw id-dettalji, iżda jekk naraw l-annes ħamsa u ma naqdux ngħidu nidħlu fl-annes fl-annessi hemm punt individwali fejn hemm ċertu kontradizzjonijiet, pereżempju turbini tal-gass. Dawn mhux dejjem ikunu eh, mħadma b'gas naturali, iżda jkunu eh, rridu mħadma permess ta' kombustibli. U għalek, sena li għaddit kena problemi minħabba t-naqis tal-provista, il-waqfin tal-provista tal-enerġija ġem il Russja. U għalek rridu naraw il-kompozizjoni. Fl-annes 5 għandek 90 mg ta' ossidu tal nitrogenu Eh, huwa importanti li dan nindaħluh ninżommuh moħħna irid jiddaħħal flimkien mal-ilma u mal-ammonjak. U għalhekk irdu naraw jekk hiex viabli ekonomikament. Jiena naħseb li għandna bżonn approċċ aktar pragmatiku biex nifukaw fuq affarijiet żgħar iżda huma importanti, iżda jekk nitlu fid-dettalji mbagħad inkunu assurdi wara kollox. Grazzi, jgħid il-President, il-kellimni miss. Is-sur Kajla Karkis. Grazzi, jiena nifhem kemm huwa diffiċli l-xogħol li ħa dan ir-rapporter u napprezza l-istrateġija ta' negozjati biex inkunu nistgħu nerġgħu lura għal pożizzjonijiet tal-ewwel qari. Madanakollu hemm ċertu problemi eżistenti li eh, eh, referu għalihom l-istati membri, irridu naħdmu fuq dan u nkunu nistgħu nimxu ktar il-qoddim. Ħantikom eżempju importanti f'pajjiżi għanna 405 impjanti li ħa jitwaqfu mill-2020. Jekk il-mod kelli jett trattaw jgħaddi, rridu 1.5 biljun euro f'investiment għal dawn l-impjanti li waqfu sal-2020. Dan hija ħala ta' flus u assurda u hija ħala ta' rizorsi u kollha għalhekk Irridu naraw kif insibu modijiet li ma jkunx hemm eċċezzjonijiet għal xejn xej, iżda naraw fejn hemm il-problemi reali u fejn jeżistu. Dan japplika wkoll għal gżejjer żgħar li għandhom ħtiġijiet ta' enerġija kompletament differenti jekk mhumiex konnessi man netwerk u dan huwa speċifiku għal Greċja pereżempju. U ma japplikax ukoll għal ħafna mill-istati membri oħrajn. Jiena napprezza mix-xogħol, napprezza x-xogħol li għamel ir-rapporter, iżda rridu nagħtu ħarsa lejn il-perjodi ta' tranzizzjoni aktar fid-dettall biex bekk ma jkonniex ħela ta' flus u ħela ta' riżorsi permezz ta' din il-leġislazzjoni. Grazzi. Grazzi, għajt il-President Peter Liza. Grazzi ħafna, President. Jiena nishtiq nirringrazzja l rapporter u koll, mux net nitkellem bħala koordinatura unek, għalix l-ambjent jħoħsibu Rikard Zeber. Fil-PPE, forsi ndonajtu, aħna mannix opinjoni wahda u forsi fi gruppi oħrajn l-istess japplika. Nishtiq nisħaq mod ċar dwar xqal il-kollega fuq il-kwalità tal-ajru. Ħafna stati membri deċidew u l-Parlament iddeċidew wkoll li permezz ta' mezzi legali rridu naslu għal ċertu standards. Gardini nistaw ntejbu ma naqbilx ma' Holga għat fada l-lok ta' manuvra speċjalment meta nitkellmu dwar il-vetturi l-karozzi li jipproduċu NOx u ċertu emissjoni toħrajn li nifsu. Iżda ħafna drabi meta ssib xkiel ikollok miżuri li tittieħu tittamel xi ħaġa ma tistax taqbad u tiskrappja l-karozzi titara li muma lejun ewlenin u importanti ta' missjonijiet ikollok sintki li jgħidu li din dawn l-ammonti li tintuhom huma impossibbli jkollna nagħlqu toroq biex nżommu ma' dawn l-standards. Minħabba l-kriżi ekonomika u finanzjarja, aħna għandna l-istrateġija tal-2020, ħriġna b'riżoluzzjoni dwar għadna li rridu investiment għal BATs u hija tweġiba propju għal kriżi dan irridu ndaħluh propju fil-diskussjoni. Naqbel mal-Presidenza Spanjola li qalet li rridu naslu għal pożizzjoni komuni u xed ngħid li m'għandniex nagħmlu negozjati bejn il-Kunsill u l-Parlament. Fit-tina qari hija xi ħaġa normali li nippruvaw kemm jista' jkun mmexxu l-affarijiet il qudiem Nirridu permess tal-konċiljazzjoni nwaslu biex il-Kunsill u l-Parlament jaħdmu propju fuq dan l-aspett. Signora Ħasim, grazzi l-kollegi, specialment fil-PPE, u ma tjajdu li rridu nkunu aktar kauti minħabba ċertu situazzjonijiet. Jiena nishtiq ma dana kollu li fl-axħar leġislatura aħna minna negozjati fuq il-leġislazzjoni fuq il-kwalità tal-arja kollegi mill-PPE dak iż-żmien qalu li bissa biex ikonna aktar kriteri ta' ehm, kwalità tal-arja rridu leġizlazzjoni ewlenija fuq dawk l-lejun li jipproduċu dawn dan it-tneġis. Għanna leġiżlazzjoni partikolari li hija propju fuq is-sorsi u għalhekk nixtieq li dawk il-kollegi li talbu għal leġizlazzjoni għas-sorsi tal-kwalità tal-arja ikunu konsistenti fuq din il-kwistjoni għaliex għandna leġizlazzjoni importanti fuq din il-leġizlazzjoni tal-IPPC. Fuq il-punt li semma Chris Davis fuq il-kriterji tal biosidu tal-karbonju, eh, indonajt li eh, kellu l-istess briefing tal-WWF li għandin ukoll u dimi jiena nappoġġa l-fatt li provaw tejbu din il-leġislazzjoni sabiex tkun diffiċli aktar li jkun hemm investiment fil-impjanti li jaħdmu bil-kombustibbli ġej mill-fossili. Grazzi, Vice Geber. Grazzi, President. Grazzi l-rapporter minn għandu kol u nifraħlu għal dan l abbozz irridu niftakru ma dan kollu xem involut fir-reviżjoni ta' direttiva li qed nippruvaw ikollna standards uniformi għal ħarsina aħjar tal-ambjent biex ukoll hemm aktar titjib u biex ikun hemm kundizzjonijiet indaqs għal kompetizjoni madwar l-Unjoni Ewropea. Irridu ntejbu l-użu tal-laqwa teknoloġija disponibbli fl-impjanti u din għandha tkun approċċ orizzontali li ħares lejn lejuni ta' tneġġis. Urridu nkludu kollox anke l-emissjonijiet industrijali. Fl-2009 il-Kummissjoni resqet proċeduri taksur kontra l-Istati membri l-ġodda l-Aġenzija ta' Kopenhagen ta' Copenhagen qalet li eh, ma kienx hemm titjib sodisfaċenti. L-iskadenza hija ta' sentejn ta' direttiva ġdida u hemm iktar minn 2500 impjant li ma kellhomx approvazzjoni taħt din id-direttiva. Għalek hija kwistjoni ta' ħin, Irid ikollhom il bidlas da rrid ikollhom iż-żmien biżejjed biex din waslu jaslu għaliha. Għandna aktar ksur ma dan ukollu, għandna tniġġis minn frazzjon ta' elf per eżempju minn dak li mhux permess, għalhekk mhix kundizzjonijiet ġusti u laqqasija ħarsin tal-ambjent. Irridu naraw li konna standards eh, tajbin u direttivi tajbin biex ikonna l-ammonti xirqa. Ir-rekwiziti minimi li jappoġġaw il-PPE fil għal qari u li reġa suġerix il-rapporter huma importanti issa fir-rigward il-kwalità tal-arja. Jiena naħseb li fl-aħħar mill-aħħar irridu nsibu forma ta' soluzzjoni Fir rigward il-kwalità tal-ħamrija rridu naraw kif rridu nġibuha f'kundizzjoni deċenti mhux kif kellna fl-modi. Għaliex inkella nkun qed nagħmlu aktar ħsara mill ġejt. Kellek 50 eh, sekond aktar, iżda ma importax, jgħid il-President. Huwa importanti li jmorru li nim il-proposta u dan huwa evidenti fil-perspettiva ambientali. Nixtieq nqajjem punt ieħor fuq il-kompetittività. Nafu li għanna l-istrateġija tal-Unjoni Ewropea tal-2020 u li huwa importanti huwa li jkollna tkabbir favur l-ambjent f'dan il-qasam. Għanna s-suq intern, għanna bżonn kundizzjonijiet indaqs għal kulħadd u għanna bżonn din il-bażi biex vera nkunu nistgħu ngħinu l-kumpaniji tagħna jkunu kompetittivi. Imbagħad għandna żewġ derogi u żewġ perjodi ta' tranzizjoni twal li qed imorru kontra l-vantaġġi ta' kompetizzjoni tal-industrija u l-kumpaniji kollha. Dan l-approċċ ma jgħinx l-industrija bil-kapaċità biex tkun tista' tikkompeti u tkompli żżid spejjeż għal settur pubbliku għas saħħa pubblika. Għandna bżonn f'ċertu każi derogi u għandna bżonn perjodu ta' tranzizzjoni f'ċertu każijiet biss iżda dan l-approċ li għanna d huwa wisa wisq u imur kontra il-kompetitività industrijali kollha. Grazzi. Grazzi ħafna. Għanna lista ta' kellima Marjana Venning mill-Kummissjoni l-ewwel, jekk tixtieq titkellem. Il-Kommissjoni. Grazzi, President. Jiena nishtiq nirringrazzjakom tal ringrazzjajtuna u tal-li ringrazzjajtu l-rapporter nishtiq nisiħat maħħom. Juri li għet komplu nimxu fi direzzjoni tajba morru li l-in nkomplu ntajbu fuq l-izvilup li sar fl-ewwel qari. Ix-xogħol ta' dan il-komitat kompli ħelġiġna fil-fatt għax huwa xogħol tajjeb ħafna. Intom tixtiequ t-weġibiet tiegħi. Mela, nerġa' lura l tliet punti ewlenin li semma r-rapporter fil-qosor, l-ewwel net il-safety net kien hemm ċertu mistoqsijiet fuq dan il-Kummissjoni qalet li diġà għandna dan il-kunċett u fil-fatt għandna tlieta jew erba' direttivi diġà fejn għandna dawn l-standards minimi għall-impjanti ta' kombustjoni l-kbar. Ovvjament, rritu fejn hemm il-każ li dawn il-standards minimi jkunu neċessarji, il-Kummissjoni wkoll ħatresaq proposti miex xaġa spliċita fil-proposta nixtieq insemmi l-fatt fil-fatt li l-Kummissjoni għandha dritt li tagħmel dawn it-tip din xorta ta' proposti. Naħseb li qal sur Kramer fil-rapport tiegħu huwa pass tajjeb fid-direzzjoni tajba. Hija l-ewwel darba li rajna ċaħda totali fejn il-Kummissjoni miex responsabbli rridu ngħidu. Iżda jekk taraw jekk nagħtu ħarsa lejn il-proposti kollha, aħna naħsbu li hemm il-possibilità għal aktar diskussjoni. Fir rigward il-flessibilità u l-artikolu 15 paragrafu 4 kien hemm bosta kollegi li tkellmu dwar dan u qalu li għal raġunijiet ta' politika ambientali u anke għal politika ta' kompetizzjoni aħna għanna nippruvaw namlu l-loka l-eċezzjonijiet kemm jista' jkun dejja possibbli. Dan naqblu miegħu iżda rridu namlu eċezzjonijiet li tastaw ikun eċezzjonijiet u mhux ir-regola. Dan huwa importanti li nikbuħ fit-test ukoll. Kenna diskussjoni estensiva ħafna u dan inkludi l-Kunsill u naħseb li għatem lok aktar għal diskussjoni hawnhekk sabiex naslu għal kompromess fattibli. L-aħħar punt, punt importanti, l-marbut ma' l-impjanti ta' kombustjoni l-kbar, tafu li aħna l-Komissjoni dan is-suġġett tgħidna li huwa wieħed minn dawn is-setturi fejn aħna zidna l-ammonti minimi diġa. U għalek dan il-settur mandux jitħares blebda mod li huwa differenti mill-kondizjonijiet l-oħrajn. Jiena ma naħsibx li għandhom bżonn kondizjonijiet differenti. Iżda fil-Kunsill rajna li hemm ċertu oqsma li ma nix naqbdu nixħdu għom ħabta u sabta. Iżda, li konna ċezzjonijiet wisa rridu nidiskutuha aktar. Ma naħsbux aħna li għandu kunem eċezzjonijiet wisa xinkella ma tamilx sens. Iżda rridu nidiskutuha. Naħseb din hija xaġa li diġà proponejnija fil-konklużjoni tagħna għara kollox. Fil-qosor bħala Sommari nixtieq ngħid li din hija bażi tajba u hemm sisin biżejjed biex ikun hemm kompromess mal-Kunsill fuq dan il-punt. U l-prevenzjoni tal-emissjonijiet. Uħut qalu li din għandha taffetwa f'din qari. Dan huwa approċċ tajjeb, aħna namlu l-almu taħna, aħna dejjem disponibbli n nitkellmu ma' kulħadd biex nkunu nistgħu waslu għal suċċess. Grazzi, signora Venning. Holger, tixtieq. Tala. Grazzi, President. Għanżon fil-qosor kemm jista' jkun ħafna ħin fuq dan il-punt. Nixtieq nibda bil ngħid li ma nkun qed nagħmlu pjaċir il ħadd jekk naqbdu u nagħlqu diskussjoni importanti bħal din. Diskutejna ħafna testi mhux leġislattivi u ħafna drabi konna innaqsu l-ħina diskussjoni fuq leġislazzjoni tant importanti bħal din. Fejn huwa diffiċli naslu għal kwalinkwa forma ta' ftehim ma naħsibx li huwa approċċ tajjeb li naħdmu hekk. Sinjuri bħalma tistgħu taraw u bħal minn dak li smajtu kapaċi issa noħolqu distinzjoni u naslu għal kompromess li jipprova jħares il-pożizzjoni komuni kollha. Jiena smajt ħafna dwar dan huwa diffiċli ħafna, xogħol diffiċli ħafna u inħedġiġkom il-koll titkelmu ma' xulxin. Jekk tassew irridu resqu xi ħaġa importanti lejn il-Konsill. Fil-tina qari rridu maġġoranza kwalifikata biex dan nkun nistgħu niksbuh għandi bżonn il-kulħadd, inkluż is-Sinjura Velling. U għalhekk huwa importanti li dan jirnexxinna nagħmluh. Fil-qosor nixtieq ngħid kelmtejn dwar uħut mill-punti li tresqu b'mod dirett lejja. Jiena naħseb li nistaw ma nistawx nużaw l-industrija bħal argument biex ma nagħmlux aktar progress. Irridu naraw li nħarsu ċertu standards ambientali u dawn għandna napplikawhom għall-impjanti industrijali. Qegħdin ngħidu li ċertu standards baxxi li waslu li xeklu l-kompettività u din mhix hija żbaljata, mhux argument li għandna nużaw. Fir rigward standards tal-biossidu tal-karbonju, dan l-argument tqajjem fil-ewwel qari wkoll u jien nixtieq ngħid lina favur li niddiskutu l-effiċjenza tal-iskambju tal-emissjonijiet. Madana kollu ma rridux nagħmluh mod konġunt ma din il-leġislazzjoni. M'għandha xejn xtaqsam mal-IPPC, m'għandha xejn xtaqsam mal-gassijiet tal-effett serra. Jekk irridu nibdew niddiskutu fuq dan l-affarijiet, ħan neħħol attenzjoni fuq dak li propju għanna nitkellmu dwaru, jiġifieri li ntejbu l-proċess tekniku. U għalhekk anke jekk ikonna l-pożizzjoni tal-Parlament fl-aħħar mill-aħħar l-affarijiet ħajkomplu jkunu aktar diffiċli meta naslu biex nitkellmu mal-Kunsill. Biex nagħlaq nixtieq nagħmel żewġ tentattivi biex naslu għal bażi komuni. Is-Sinjura Gardini qalet li r-rapport tiegħi ta' wis diskrezzjoni lill-Kummissjoni fuq definizzjoni tal-standards minimi. Mela jien nitkellmu dwar il-proċeduri. Sinjur Kalemen tkellem dwar il-kodeċiżjoni, dik hija l-proposta. It-tieni net jiena nifhem li sur Sonic u oħrajn Sur Sonic jgħataw? U nifhem li l-istati membri għandhom bżonn pjanijiet nazzjonali. Jina mux radikali, mandiġ punt di vista radikali fuq dan, jiena nimmaġina li l-pjanijiet huma forma emendata. U xorta jista' jkun li jkunu japplikaw. Iżda forsi nistgħu nagħmlu titjib bl-standards minimi. L-aħħar punt vera sa għal Karl Heinz Florence, l-istati membri ma tantx uraw rida li komplu jimxu l-qoddim b'dan il-punt. Fl-aħħar mill-aħħar, l-Unjoni Ewropea tista' tkun tajba skont kif jaħdmu l-istati membri. Aħna fir-rwol tagħna bħala Parlament Ewropew għandna nippruvaw li jkun hemm aktar rieda b'saħħitha fost l-istati membri. Dan huwa r-rwol tagħna u għandna nagħmluh ukoll għall-pożizzjoni tal-Kunsill. Fuq din il-bażi rridu negozjaw mal-Kunsill u naslu għat-tieni qari. Jiena nilqa l-fatt li Sinjura Velling qalet moċċar li ma ċaħditx għal kollox il-verżjoni tiegħi ta' standards minimi u ħasset li marret fid-direzzjoni tajba. Forsi nistgħu nagħmlu titjib b'dan il-punt. Jiena grat għal din il-pożizzjoni u nħeġġeġ lil kulħadd biex mod kostruttiv naħdmu fl-imkien għal dan il-kompetu tan diffiċli fil-ġemat li ġejjin. Grazzi, President. Tini Ari, M. Skadensi. Għanna kważi erba xhur wara it-twaqif tal-pożizzjoni komuni tal-Kunsil li seħħet fl-aħħar plenarja. Issa għanna l-iskadenzi li taraw hawnhekk, l-iskadenzi għall-emendi nhar 23 ta' Marzu, votazzjoni ħarija 28 ta' Marzu fil-Kumitat u fil-votazzjoni tkun fil-plenarja ta' Lulju. Walek hija skeda stretta ħafna ma fossin ħin u ħajkonna naħdmu ġmilna biex ikunu nistgħu naslu l-emendi fil-ġimgħa niġejja dan tem dan il-punt u naslu għal-punt li jmiss li fuq l-agenda il-vetturi kummerċjali ħfif u l-emissjonijiet tagħhom. Il-rapporter huwa Sur Kalanen. Forsi rrid nistenna ftit minuti sar is-sur sakemm il-punt aktar interessanti tas-sur Holger Eh, jitil u l-barra jidar li kien punt iktar importanti minn tijaj, jgħid il-kellim. Be silent. Iva għandek raġun jgħid il-President nistennew sa' jerġa' jkun hawn iskit fil-flawla. Okay, I think we continue and those Jek joġobkom dawk li jixtiequ jitilqu mill-kamra għamluwa biskit, ħalli nkun nistgħu nisimgħu x'għandu xi jgħidilna ir-rapporter. Grazzi, President, ilbsu l-headphones jekk tidu tisimgħuni. Ir-rapport tiegħi dawk li kienu hawn fis-sessjoni plenarja meta konna titkellmu dwar l-emissjoni ta' biossidu tal-karbonju kollom sens ta' deja vu meta jaqraw dan il-punt għaliex ħafna mid-dispożizzjonijiet li l-leġislazzjoni tal-karozzi ħarija spiċċat f'din il-proposta tal-Kummissjoni wkoll. Il-proposta tintroduċi limitu ta' 175 gramma ta' biossidu tal-karbonju għall-LCVs li hija 10% tas-suq tal-vetturi u 10% tal-missjonijiet tal-Unjoni Ewropea 175 gramma hija l-proposta sal-2016 minn naħta l-Kummissjoni, meta ħajkun hemm fażi ta' tranzizzjoni bejn l-2014 u l-2016. Il-Kummissjoni proponiet mira fit-tul ta' 135 gramma sal-2020. Kienet punt kontradittorju. Dawk li kienu għaw fil-leġislazzjoni tal-vetturi kena għan fuq medda twila ta' żmien introdotta wkoll hija proposta li nappoġġa il-manufatturi għandhom ikollhom idea fuq medda twila ta' żmien fejn sejrin, x'limit għandhom ikollhom, x'teknoloġija għandhom jintroduċu u fejn irridu jkunu sal-2020. Kien hemm aktar kwistjoni taħraq fuq il-limiti 175 gramma hija ċifra ambizjuża u għalhekk rrit ġustifikazzjoni minn naħa tal-Kommissjoni għaliex m'hemmx dettalji inkluż fuq dan fuq il-valutazzjoni tal-impatt. Gider li hija riżultat sempliċement li jieħdu tnaqqis ta' missjonijiet meħtieġ għal vetturi u jaqbdu jagħmluha għal settur kollu hija xi ħaġa riskjuża għaliex is-suq huwa kompletament differenti, il-projbizzjonijiet huma skont il-bżonn u dan kompli naħħi iżid il-pis fuq Eh, fuq biżijiet ekonomiċi li diġà jeżistu u rridu naraw il-mira fir rigward il-karozzi li jaħdmu bid-diesel minn fejn ġiet. Xaġa li ma kienx teżisti fuq il-leġiżlazzjoni tal-karozza hija il-vetturi kemm sejħa multi-stage. Ħafna manufatturi biħu ħafna mill-prodotti tagħhom bħala vetturi li jkunu xazibis bil-magna tal-karozzi u dawn joffetwa eluf ta' SMEs li jaffetjaw il-partiji differenti tal-karozzi, vannijiet differenti, trakkijiet, ambulanzi, vetturi bħal dawn. Hemm eluf ta' kumpaniji differenti li jaħdmu f'dan is-settur. L-emissjonijiet minn dawn il-vetturi rridu jkunu konsidrati bħala parti minn din il-leġiżlazzjoni u forse mhix raġonevoli li eluf ta' kumpaniji żgħar tal-Unjoni Ewropea jkunu responsabbli għal dawn l-missjonijiet, għalhekk forsi tkun aktar loġika li l-valur ta' missjonijiet tkun fidejn il-produtturi u naraw kif dawn l-emissjonijiet ħajkunu allokati għal dawn il-kumpaniji. Hemm proposta fid-dokument naħseb li hija li mhux sodisfaċenti jekk qed inqisuha u l-Kummissjoni ġiet mistoqsija mill-Kunsill biex tipproduċi non-paper fuq dan is-suġġett li tkun tista' tina aktar informazzjoni x'qed jiġri issa għaliex ma kenniex din informazzjoni s'issa. Hemm ukoll deroga li ddaħlet għal produtturi iżar li naħseb li għandna napoġġawha b'mod wiesa' m'għandniex niżentaw lil dawn il-produtturi mill-dispożizzjonijiet iżda taraf li minħabba natura speċifika tal-prodotti tagħhom ma jkunx sew li indaħluha fid-dispożizzjoni ġenerali. Iżda nafu li hemm allokazzjoni ta' mira ambizjuża minħata tal-Kommissjoni. Fir rigward il-supercredits u l renovations din hija u wkoll li importanti biex ikun hemm inċentivi għal produtturi biex introduċu t-teknoloġiji ġodda u l-innovazzjoni. Il-ġabra flimkien bejn il-produtturi hija importanti u hija permessa wkoll. Rridu naraw il-Kummissjoni l-Portajt jekk ix possibbli li jkun hemm regolamenti għal eh, regolament għal karozzi u regolament għal vanijiet jkunu jistgħu jinġabru flimkien għalhekk il-produtturi m'għandhomx ikollhom il-possibilità li jiġbru flimkien il-prodotti kollha tagħhom kemm jekk ikunu vannijiet kif ukoll jekk ikunu karozzi. Xorta waħda għandhom magni u dawn jintużaw ħafna drabi anke l-vetturi oħrajn u għalhekk irridu naraw kieku sewessaw dan l-ambitu. Fuq is-sanzjonijiet naħseb li hemm sanzjonijiet kbar ħafna għal non-konformità u naħseb li l-ebda produttur mux mux se jaqbel ħajdeċidi li ma jkunx konformi ma' regoli għalix is-sanzjonijiet huma qolin ħafna. Dan huma il wa sommarju ta' dokumenti għaj, sur President, kelli laqa waħda ma' Shadow Reporters, nilqa l-kooperazzjoni tagħhom, nħares il-qoddim biex naħdem magħhom biex noħorġu proposta ambizjuża u dokument siwi. Nħares il-qoddim biex nisma' xandom xiejdu membri ta' komitat fuq din il-proposta. Grazzi. Thank you, Martin Kalemen. Grazzi Martin Kalemen. Min jixtieq jieħu l-kelma sa biex nkun nista' il-lista ta' kelliema. kħuġobkom. Għanna erba' minuti għal koordinaturi u żewġ minuti għal membri l-oħra. Anja Vajz Gerber l-ewwel. Grazzi, President. Jiena grat grata ħafna għal dan il-rapport ċar minn ħata rapporter. Jiena ċert li nistgħu noħorġu babbozz tajjeb ħafna. Ovvjament, irridu nagħtu kontribut sabiex innaqsu l-emissjoni tal-biossidu tal-karbonju f'dan is-settur ukoll. Is-settur għaw fjaj nirreferi għalih huwa tal-LCVs tal-vetturi kummerċali ħfif. U importanti biex bekk ikun nistgħu nilħqu l-miri ta' tnaqqis ta' emissjonijiet. fil ta' tal-emissjonijiet mhux inklużi u dawn il-vetturi huma responsabbli għal 15% tat-total tal-emissjonijiet. Jekk dan huwa l-każ, il-proposta sejra fid-direzzjoni tajba. Skont l-Aġenzija Ewropea għall-Ambjent u rapport aħħar tagħha, il percentaċ ta' traffiku tal fit-toroq qed jikompli jiżdied u issa lħaqna madwar 29% bħala emissjonijiet. Fir-rigord eh, tnaqqis għal karozzi għandna nagħmlu l-istess ħaġa għal vetturi kummerċali, iżda l-iktar ħaġa importanti għalija hija li nibqgħu perspettiva realistika u li l-valuri eh, limiti ikunu jistaw jiġu trasposti. Biex dan iseħ, rridu nkunu ċerti li regoli jisu kol il kondizjoniet tal-qafas eżistenti. Dawn il-vetturi kummerċali ħfif jintużaw l-aktar minn negozji zaru ta' daqs medju. U ovvjament għedin ibatu mill-konsegwenzi tal-kriżi ekonomika u finanzjarja. Dan irridu nqisuhu ukoll fil-qafas leġislattiv. Ma nistawx naqbdu u nħorġu leġislazzjoni fejn din il-prezz ta' dawn il-vetturi kompli jizdiet b'mod sproporzjonat li l-kumpaniji fl-aħħar mill-aħħar ma jkunux jistaw kollhom qliħ minnhom. Għanna ċifri ta' vetturi ġodda li qed jiġu reġistrati li sissa tnaqqas sa 25% fl-2009, iżda xorta waħda rridu nivitaw li kunem distorzjoni fil-kompetizzjoni bejn il-produtturi, rridu kunem inċentivi biżejjed biex ikunem innovazzjoni favur l-ambjent. Dawn jistaw jiġu forma ta' superkrediti. Dan kollox jimxi fid-direzzjoni tajba skont aħna. Naħseb li bħalma għal rapporter hemm ħafna tqabbil fil-testi tal-karozzi u approċ ta' tqabbil u naħseb li huwa tajjeb ħafna. Aħna nħossu li hemm kompromess b'dan it-test li nistgħu nittrasponu anki għal vetturi kummerċali. Fl-istess ħin madanakollu rridu narfu li l-Kummissjoni inkludiet is-superkrediti għabbażi ta' kas b'kas ukoll anki għal l-LCVs. Dawn huma itqal, ovvjament. Iżda meta nitkellmu dwar is-sanzjonijiet imbagħad ma jimxux b'kas b'kas għal vetturi kummerċali gramma waħda iktar ħatiswa 120 euro meta għal vetturi l-oħrajn il-ċifra hija 95 euro u għalhekk irridu naraw x'inhuma huma differenzi u anke għad ċikli ta' produzzjoni li jdumu aktar, irridu naħduhom konsiderazzjoni ukoll il-konsum huwa argument importanti li rridu nqisuh ukoll fir-rigward il-vetturi kommerċali. Nixtieq. Nala hawn jiena nħoss li hija xi ħaġa tajba ħafna li biex ikun hemm innovazzjoni favur l-ambjent aħna jkollna kalkoli li jistgħu jiġu trasposti għalhekk irridu nħarsu lejn l-industrija tal-karozzi u nistaqsu lill-Kummissjoni ċertu domandi li aħna rridu tweġib għalihom. Grazzi. Mattia Skrota. Mattia Skrota. Grazzi President. Martin Callanan għal dak li kont nejt jien kieku l-ewwel darba meta dan dalla bot. Jiena xtaqt li kena naraw daqsxejn iktar eh, ambizzjoni minn naħa tal-Kummissjoni kellna il-rapport li għadu kif ġi eh, adottat u smajna wkoll il-reazzjoni tal-industrija aħna u koll nagħmlu mdaqxie impressjoni, aħna u koll wassalna għal titjib u nixtieq nkunu iktar ambizzjużi b'dan ir-rapport ukoll. Aħna nixtiequ li kolla miżuri iktar sempliċi, pereżempju limitu tal-veloċità propju f'dan il-qasam vetturi kummerċali huwa possibbli li wieħed il-limita il-veloċità tal-vettura, ħaġa sempliċi din. Din bat tnaqqas l-emissjonijiet permezz tagħha ta' diossidu ta' karbonju u nixtieq li nisma' xi ħaġa fuq mill-Kummissjoni fuq da' suġġett. Il-proposta ta' kummissarju li ta' qabel, Sur Dimas, nishtiq li tittieħed in konsiderazzjoni fuq il-valuri tal-limiti għall-inqas imma dan ma seħħx. ċertu stati membri fil-Kunsill issa qegħdin jippruvaw jaċċertaw li l-proposta tiġi mdajfa kemm jista' jkun u ma' jixtiequ l laqas biskep teżisti din. Imma dan ċertament naqsina kredibilità, speċjalment fid-daw tal-konferenza tal-klima li se jsiru fil-futur, importanti li dal-abbozz tar-regolament ġi traspost mara kemm jista' jkun u ikun aktar ambizzjuż. Għanna regolamenti għal karozzi li aħna adottajna bħala kompromess hawnhekk fil-Parlament. Imbagħad kien hemm manifatturi li bdew ehm, jistudjaw il-possibilità li ndaħlu wkoll il-vetturi kummerċali. Għalhekk importanti li din il-proposta se adottata mill-Parlament u jiena irrit nara sa xħajkun għadira sin, xkritikun għadira sinna, resqilna Martin Callanan. Iktar ma tagħmel pressjoni, iktar tista' twassal għall-innovazzjoni. U bidi proposta li għanna bħalissa u dimna ma naħsibx li għanna dan. Issa rigward iż-żediet, nixtieq inkun naf eżattament x'ħaj jiġri meta l-manifatt bil-manifatturi jekk jiżdiet il-pis. Forsi tista' tweġibni il kummissjoni dawn huma kriterji importanti hawnhekk u xi ħaġa li jridu insaqsuhom lill-Kummissjoni fuq dan is-suġġett. Issa fuq il-manifatturi ta' um, tip partikolari, niche manufacturers, dina kienet ukoll xi ħaġa li uh, deret fir-rapport ta' qabel, però ma tistax inti titkellem fuq kollox fl-istess rapport. Rigward il-150 gramma, hija 160 gramma, dana forsi laqas ma kien daqshekk Um, ambizzjuż fir-rapport Sarkoni li wkoll proponiet il kummissjoni ħseb tiera li il-175 gram għandhom niddiskutuha aħjar fi fabil forsi tu niddiskutuha. Umbagħad forsi l-qoddim fil-konferenzi tal-klima. L-Unjoni Ewropea rappresentanti tal-Parlament ikollhom naqriksa kredibilta. Però kif qatt issa qed nistenna bil-ħerqa dak li ħajpreżentana s-Sur Callanan. Grazzi ħafna sal-speċjalist fuq l-emissjonijiet is-Sur Kramer. Grazzi tal-kompliment, President. Maħniġ qegħdin nitkellmu fuq l-istess ħaġa hawnhekk, però jiena nista' qabel mal-kellim ta' qabli fuq punt wieħed mill-inqas. Ma naħsibx li pressjoni mir regolament biss huwa biżejjed biex joħloq l-innovazzjoni. Ħafna drabi kollok bżonn ta' poċ politiku, standards uh, ambientali. Forsi dana japplika hawnhekk anki għal vetturi Mux Mhux ħanoqgħod tħolf ħafna punti għax ma nixtieqx noqgħod nirrepeti ruħi, però rridu nżommu f'moħħna illi raġuni għalfej wieħed jixtri vettura kummerċali huwa kompletament differenti mir-raġuni għalfejn wieħed jixtri karozza dawna mhumiex xi ħaġa li wieħed jixtrihom għax jarhom sbieħ jew jogħġbuh dan qegħdin hemmhekk biex taħdem bihom u dan huwa b'mod partikolari japplika għal kumpaniji żgħar, ġifri iva li ispejjeż hawnhekk in-nefqa hija ehm, xi ħaġa li tikkunsidra ovvjament ħafna drabi tkun l-ewwel ħaġa li tħares leha u mbagħad il-kapaċità forsi kemm jesa. Iġifieri l-argumenti kummerċjali huma importanti ħafna meta eh, għadin niskalmu fuq is-suq tal-vetturi kummerċali. Fuq il-mira tal-2015 irridu niddiskutu iżjed għandi xi mistoqsijiet dwar il-miri long term hawnhekk. Dinja vera ħares lejn il-futur għax bażikament kull manna 10 snin u jekk tħares lejn iċ-ċiklu ta' produzzjoni għal dawn il-vetturi kummerċjali dan jieħu iżjed milli biex tipproduċi karozza, ġifieri tkollna għan long term li ħaj effettwa ċiklu ta' produzzjoni li jmiss, ġifiri ħsibni għatajjeb sibna bizzejiet fuq għad il-ħagġa, għanna idea eżattament ta' kif ħajġri dan għall-2010 jina niddubi ta' ħafna fil-fat. Fl-2010 ħankunu għadna għadin nużaw il-madni tal-petrol. Iva, 2020 li tnaj, skużawni, skużawni, iktar ma nixi iktar nħawadhom daw l-affarijiet, jgħid il-kellim. għall 2020 qed ngħid. Mela jista' jkun illi bil-combustion engine in ikollna effett li mhumiex ta' benefiċċju għall-ambjent jista' jkollok vetturi ta' żewġ tunnellati u nofs flok il-vetturi żgħar. Jiġifieri għandek l-istess Eh, prodott li qed jinġar minn flok biktar numru ta' vetturi żgħar. Ġifieri rridu noqogħdu attenti għal din il-possibilità. Rridu għalhekk nkunu attenti għad-dati huma realistiċi dawn id-dati l-2020 huma realistiċi hija data realistika. Ma nistax nifhem laqqas għalfejn vetturi kummerċali ħfief ma jistawx iżommu ma l-istess standards tal-karozzi. Għaxina fl-operaċi ma ikunu l-istess daw. U ħagġoħra mbagħad illi id-dar qalbi il-kwestjoni ta' numru ta' vetturi pjuttost kbir illi ħallu il-fabrika il minajr il-bidliet neċessarji ma jkunu sarulhom. Allura kif nistgħu naċċettaw li jsir monitoraċ fil-fatt? L-istess xazzi tista' tintuża għal ambulanzi u vetturi oħra. Allura kif nistgħu aħna inġelu lil manifatturi biex jissu l-kwistjoni tal-emissjoni tal-vettura kollha kemm jiridu nsibu soluzzjoni pratika. Grazzi għajt il-President. Is-Sinjura vis. Grazzi. me mit-settur ta' trasport Ewropew fl-2007 żdied b-36%. Iktar mill-li għattajt li Sinjura Vice Gerber, għavolja forsi ġabet iċ-ċifri tagħha minn sors differenti. Suppost, seta' kien possibbli naqsu l-emissjonijiet b fil-mija bħala medja, Ovvjament il-vetturi kommerċali huma valuti speċjalment 200 uh, eh, gramma ta' CO2 għal kilometru. 203 grammi propjament biex nkunu preċiżi li ikun hemm xi eh, sinjal ċar minn l-Unjoni Ewropea l-industrija aħna nafu fuq il-proċedura li għandna kulħadd dejjem indajfu l-affarijiet u nħallu l-loopholes irridu naċċertaw li nagħmlu xi ħaġa differenti d-darba. Jekk l-industrija tilmenta illi l-miżuri f'din il-proposta huma stretti wis, allura rridu nfakruhom illi il-miri preżenti kienu ġew imdajfa ħafna. Għanna 150 gramma biex jintlaħqu sal-2016 għanna bżon ta' leġizlazzjoni iktar ambizzjuża. Għanna sibna bil-karozzi li manifatturi ma mux lesti li naqsu l-emissjonijiet b'xi għamont kbir. Sakke hemm dana ma nġelu għam xemluħ bil-fors, anki wara numru ta' snin u wara numru ta' tentattivi. Il-xiri ta' vetturi kommerċali jafu li dawn il-vetturi kollom bżonn ta' magni ikbar. Mbagħad hemm ukoll kwistjonijiet ta' sigurtà. Dawn il-vetturi jekk ikunu ikunu jiġru bis u ħafna sewwieqa li ma jkunux imdorrija um, jispiċaw involutu f'inċidenti. Għalhekk irid ikollna limitu tal-veloċità. U da jaffat għal ambizjonijiet u koll. Għanna bżon ta' għaniet ambizjuzi. Irrit najt li fil żmien u immedjat u anki tul ta' żmien dan huma l-iktar mezzi effettivi. L-għanijiet immedjati ċoħ għal 2012 huma possibbli l-nħuqom 155 gramma kull kilometru jistaw jintlaħqu anke permezz tat teknoloġija preżenti l volkswagen il-Ford u Renault tiġa għandhom dawn it-tip ta' teknoloġiji tiġa kważi waslu għal 165 gramma kull kilometru. Iġifiri, dina xaħġa fattibli. Imbat l-għanijiet tal-2016 ma jistawx ikon iktar bidliet għonek. Il-Ġermanja, Franza u l-Italja għat jipruvaw jilħu jippruvaw iżidu il-miri tal-2020 u iżidu il-perjodu tal-phasing in. Fil-Konsil dawn it-tlet pajjiżi għadin jippruvaw joħolqu lupħol billi kollom is-super credits validu għal itwal żmien. U vetturi illi jikonsmaw inqas minn 50 fil li, li um, għandhom emissjoni tanqas minn 50 gramma jista' jibqgħu sejrin kif huma. Sal-2013 il-Kummissjoni tkun irrivedisa din u aħna jidrilna li rridu mbagħad nikkonsidraw il-limiti ta' emissjonijiet jeżisti periklu eh, irtu kun hemm valutazzjoni tal-impatt imma din jef twassal illi in dumu iżjed biex nkunu nistaw nilħu dawlanijiet u ma nistawx ndarfuhom iżjed dawlanijiet. Grazzi ħafna li Issa l-kellim li jmiss, grazzi President, jien nixtieq nisħaq li din leġiżlazzjoni hija importanti anki għat-settur ta' trasport u xwa biss 10% ta' trasport dan, però dan hija parti mis-settur ta' trasport li dejjem qed jikber brata maġla u rridu naqsu l-emissjonijiet ta' gassit fetzera serra baxa fil-mija sal-2020. U jekk ikun hemm ftehim globali non-ETS sectors rridu għom bi 15% ġifier dan huwa tassew biċċa xogħol kbira li rridu nagħmlu f'dan is-settur tat-trasport. Li tiġant qalu li qalet is-Sinjura Vils ukoll issa għanna jisu 40% ġvidini għazzida kbira u f'daqqa jidu naqsu 15% eh, fi żmien 10 snin ġudi ħaġa kbira jekk inħarsu lejn il-vanijiet iva 12% tal-flotta Ewropea dan il-fażi, però fl-10 snin illi għaddew zidna b-50% ġifir zida kbira f'dan is-settur u idu jdu indirizzaw mbagħad il-Kummissjoni meta kon qegħdin iddiskutu leġislazzjoni tal-każ Rozzi qalu l-miri jinqas stretti nistaw per eżempju nibbilanċawhom bi miżuri iktar stretti fil-vannijiet u partijiet oħra ta' trasport u għalhekk issa din id-diskottu dan. Jekk ikonna liġi dajfa f'dan ir-rigward għandna inċentiv biex il-reġistraturi ta' karozzi jirreġistraw il-karozzi tagħhom bħala vannijiet għax jaqbillhom. Għalhekk tajjeb li kollna limiti stretti e vannijiet ukoll aħna rridu dawn ir-regoli jkunu vinkolanti u jkunu skont f'konformità mal l-istandards ta' karozzi li rassaqna u dana kienet naqis ta' 40% fl-2020, ġifri kien naqsu kol l istandards ta' karozzi u l-vanijiet tal madwar 40% nispiċċaw b 25 gramma għal kull kilometru, ġifiri din hija xi ħaġa li nistgħu nagħmluha. Imbagħad, dan huwa limitu stress wisq Le, għaliex jekk tara il-Mercedes u l-Volkswagen fl-ħar sentejn għamlu tisjib gbita ta' prestazzjoni ta' tnaqis ta' CO2 bejn 10-15% tiġa ġifiri li naddu għal 125 mux xaħġa ambizjuża u eżaġerata u għandha nimxu u nersqu għalija b'mod vinkolanti mill-aktar fis. Grazzi. is signora Makis. Grazzi, Signor President, jina fil-fat nishtiq Nappoġġa l-kollegi ambizjużi tiegħi f'dan il-qasam u nitlob biex ikun hemm iktar ambizzjoni u nibqgħu ambizzjużi. U mhux inħallu l-kriżi ekonomika u finanzjarji preżenta preżenti tkun skuża biex ikonna iktar flessibilta jew biex nipostmonu data ta' tħul jiena nappoġġa sur Kramer meta qal illi l-2020 miex daqshekk long term. Però jiena nixtieq ukoll nara żmien iktar twil. Ħalli fil-fatt nkunu nistgħu nimma eżattament l-ambizzjonijiet tagħna skont iż-żmien. Dana hawnhekk għandna sfidi kbar aħna għalhekk f'suppost għandna nkunu ambizzjużi għaliex għandna vantaġġ ukoll l industrija tal-karozzi hawnhekk u bekk kun għadin noħol u iktar impiegi fl-Unjoni Ewropea, impiegi ġodda, jekk la manifatturina taw e, l-opportunità li jisportaw dawn il-karozzi e, avvanzati baxxi fil-karbonju li jiswi oħra, għan nkunu nistaw nieħdu dil opportunità biex Għanna profittaw minn dan għalix il-beħta karozzi ħa jirda pjanki jitrippja fl-20 sena li ġejjin. Jekk ma kienux ambizzjużi jaf li kunu setturi oħra li u aħna impenjati li konna 20% ta' tnaqis fl-emissjonijiet u l-istati membri jridu inaqsu u koll il gassi ta' effett serra għal settur li mumiex fl-ITS u koll, għalek huma iridu wkoll jagħmlu jagħtu s-sem tagħhom jekk it-trasport ma jżommx ma dawn il-miri ta' tnaqis. Setturi li huma tiġà effiċenti jkollhom forsi jagħmlu tajjeb għalieħu ma jistax nippermettu li dan isir iridu naġixxu malajr iridu nkunu iktar ambizzjużi u dan nixtiequ li fil direttiva jkollna għaddati dati l-ambiti u l-miri. L-istess dati bħal karozzi ġifri 2015, grazzi, grazzi. Chris Davis. Grazie, President. l Lan tal-vanijiet huwa biex xejn il-kummerċi, il-negozji madwar l-Ewropa, mhumiex xaġa tal-lussu daw, u naħseb idu naraw kif nistgħu ngħinu l dawn il-negozji li ħaġa utli li nistgħu nagħmlu li aħna neħdu miżuri li naqsu l-ispejjeż biex wieħed issuq dawn il-vanijiet iktar Eh, effiċenza kif jintuża il-fuel u bekk iġifiri inqas emissjonijiet. Kolna lobby kbira mill manufatturi tal karozza ma nisimaw xejn minn nies li vera jużaw dal-vanijiet isuquhom u jieħdu benefiċċju minnhom. Naħseb li għana kunu għadin nżidu l-miri saħna u mux naqdu nilabu bid-dati. Rridu najdu li 175 gramma mu mux diffiċli biex nħuqom u l-manufatturi tal-karozzi għadin jajdu li tġa nistaw, tġa tazist t-teknoloġija biex inaqsu dawn il-percentagġi li hemm bżonn. Smenna li hemm kumpanji li naqsu fil-fatt l-emissjonijiet tal-karozzi tagħhom. Ejja nżidu l-ambizzjonijiet tagħna 160 gramma u mhux 175, 160. Il-manifatturi qegħdin jgħidu li jista' jsir dan. U dan huwa rikonoxxut anke li naraw minn fejn ġej il-lobbying. Aħna rajna meta għamilna il- meta proponajna li naqsu l-emissjoni tal-karozza ma rajna xejn 2005, 2006, 2007, xejn ma ġara xejn. Imbagħad il-Kummissjoni introduċiet ir-regolamentazzjoni u għalla birek f'daqqa waħda dawn il-manifatturi bdew jagħmlu l-affarijiet li setgħu jagħmlu ħames snin ilu u f'daw l-aħħar snin rajna tnaqqis sinifikanti. Il-konsumatur ħaj jibbenefika fl-aħħar mill-aħħar. Danke. Grazzi. Żewġ minuti, preċiż. Is-Sur Siber. Il-Kummissjoni żammet ma l-istess approċċ li użat għal karozzi. Diżappuntanti din, għavarja differenzi kbar l għonet l gbar me mill-karozzi jintużaw iktar ta' spiss, jaħdmu iktar fit-toro, iktar kilometraċ il-mod kif jinbnew ukoll għad differenti, hemm differenti kbar bejn LCV u karozza. Ovvjament hemm il-possibilità l-innovazzjoni. Ħafna drabi ovvjament għandek pis gbar involut u kwistjoni ta' cost benefit hawnhekk. Ija differenti, karozzi jisom xi ħaġa li tirrifletti l-istil ta' ħajja ta' dak li jkun mentri eh, daw il-vetturi kummerċjali jintużaw eh, b'mod aktar eh, konsistenti, aktar ta' spessa raġuni differenti. Ħafna drabi l-LCVs ikunu involutu fl-inċidenti, incidenti li jistgħu jagħmlu ħsara kbira lin-nies. Nistaw nara ħafna affarijiet, nħarsu li ħafna affarijiet, il-Kommissjoni suppost għamlet iżjed xogħol. Imma l-fatturi jafu li tista' tagħmel ħafna affarijiet, però tridu ntuhom inċentiv. Ġiri jkun hemm vetturi li jużaw batteriji biss li waħedhom eh, jiznu xi 200 kilo. Għanna, misna zajni għadu l-opportunità, tassew ħasra li le, faċ ħafna bħat jizgitċa minna l-ħagġa jfarfar. Grazzi l-kelema li jmess. Għandi jisni daġavu. Tajt il-senjura ħassi l-istess argumenti li kanna id-darba li għaddiet. Jiddispjaċini u koll li għadinna l-għadaw il lub għaw skolla li rajna anke fil-ftejim dwar il-karazzi li sar fl-2008. Għana dan il fejzen 70%, 80%, 100%, etc. Dan il-phasing jennu bat għanna l-pini minimi fil memx inċentif reali biex intejbu teknoloġija għanna super credits u għanna derogi għal manifatturi zar. Iġifiri jekk irridu tassew nkunu ambizzjużi u jekk tassew rridu li dan ikun parti mill azzjoni tagħna tal-klima għandna nagħmlu kalendarju ċar u limiti ċari li huma tassew vinkolanti u mhux memlijin eh, xuq. Ma jistax ikonna tmexxija globali kma nagħmlux dan. Miri stretti u ma laqwa mezz kif nikkoraġġixxu l-iżvilupp tat-teknoloġija din rajnija f'ħafna isma fil-fatt u tgħin l-industrija Ewropea tkun fuq qudimnet fil-qasam tat-teknoloġija. Forsi l-lobbies tal-karozzi li għanna unekku huma differenti ma aħna smajna messaċ mill-industrija tal-karozzi ċoħe li limiti ta' CO2 kienu għedin jħedġu jimbuttaw l-industrija biex tuħu azzjoni għax ek tlabnijom. Un bat l-axar punt meta għadden id-diskutu il-mira long term, tajja paħal li mira long term, imma miri long term rridu jkunu għanna li mumiex inforzabli li btaġa importanti, pero li konna miri vinkolanti għal-futur qarib għall-2020. Grazzi. Karl Heinz biex jikonkludi din il-round. Grazzi, President. Fuq l episessi jena ma tanċandi xie uh, sfaħħir kbira kummissjoni madonna mixin fid federattiva tajba, fid-direzzjoni tajba għalek napoġġan fuq dan. Tiġa smajna daw l-argumenti kollha qabel fil-karozzi. Meta dinna konna diskussjoni fuq il-karozzi. Konna qed nitkellmu fuq id-dinja, speċjalment dik Ġermaniża li ħadd ispiċċa u issa f'daqqa waħda għandna karozza brillanti 4 liter cc li tikkonsuma li t-konsma daqs waħda ta' li tieħu 6 litri. Bil-miktub, suppost ikollok l-innovazzjoni, ma fil-prattika le, ma lebda innovazzjoni, jek nħarsu lejn il-figuri, naraw, zida enormi tal l-emissjonijiet tal-dioxide tal-karbonju, l-pjanijiet kienu sbieħ imma fil-prattika ma sarfu għal xejn, ma x'noqgħodx n-argumenta iżjed, imma nara żżaża jaslu li ħaj jirtu d-dinja tagħna. Fis-97 aħna wasalna għal ftejn volontarju u fl-aħħar sal perjodu sa l-2007 ġifieri kollox saxa fix-xejn. Qatt ma rajt falliment tikbar minn dak il-ftejn volontarju, misaġa għot niftaħ kodba. għax nikritika l-Kommissjoni għax għadġa li mhux qed taħdem. Eħe, rridu rridu ntejbu l-affarijiet tagħna l-LCVs. Irid ikollna leġiżlazzjoni dwarhom bla dubju. Ma din ma tkun xi ħaġa arbitrarja kompletament, tkun xi konsistenti u pjana ta' tajba. Sewa ħafna, inti tallimt mill-esperjenza mela. U tista' tikkonkludi fuq il-futur. Il-Kommissjoni forsi tista' tgħidilna daqsxejn x'qed jiġri. Grazzi President, grazzi Sur Kalanan, grazzi Kallima għal mistoqsijiet tagħkom tqajmu numru ta' mistoqsijiet u ħanibda nwieġeb eh, ħafna minnhom u fejn għandi problemi ngħaddi għal kollega. Palma jaf kulħadd il-Kummissjoni ħabbret fl-istrateġija tal-2007 il-bżonn li naqsu l-emissjonijiet minn dawn l-LCVs. U dan nasibna bil politiku fuq fl-aħħar tal-2008 ġie adottat mod formali fil-rabbi ta' sena li għaddi u jgħamil parti importanti minn dak kollu. Il-parti li kienet baqalna u kienet dak li għandu xieqsam ma' settur tal-vannijiet. U dan huwa l-istrument illi ehm, jimla dak il-vojt fil istrateġija Ġifiri, teżisti loġika kif qalu kol il-kallima. Ħafna mill-ideja sul kunċetti adottati mill-kolleġislaturi fil- regolament ta' karozzi sabu postom hawnhekk fuq il-proposta tal-vanijiet ukoll ma ħsibx li jax sorpriża din. Ovvjament jeżistu differenzi u għal uħut minnhom ħanti kom daqsxejn sfond tal-fejn jeżistu daw differenzi. L-ewwel mistoqsija fuq il-long term targets u għalfejn mija 35 eh, għamma sal-2020 dana għajat me evaluazzjoni tagħna ma' nistan kintikom aktar dettalji fuq dan. Imbat it-tieni pont il għajmu l-kalima u anki l-kunsill huwa dawn il-multi-stage vehicles ħafna qalu per eżempju li l-ambulanzi jistgħu jkunu multi-stage vehicles iva, imma dan ma jgħawx fl-ambitu tal-regolament ġifiri tibżawx l-ambulanzi ma jgħawx hawnhekk imma kien hemm ukoll daw trakkijiet li kasħu Insomma l-affarijiet kesħin per eżempju. U għanna konna domna niprofaw nsibu mezza ħjar kif indirizzaw din il-kwestjoni. U ta' sistu kol non-paper. Dina miċa ħagġa li kalla diskussjoni twila għal fil-prezent. U jina ħana ċerta li s-sekretarja tal- Kommissjoni qassama l segretarjat tal-Kunsill tal-Parlament l-informazzjoni biex għall-informazzjoni tagħkom. Però ċertament hija ħaġa li diskutejnija mal-Istati Membri u għandna sitwazzjoni li nistgħu naħdmu biha f'dan ir-rigward. Tqajmet il-kwistjoni tal-pooling. Pooling bejn manifatturi tal-karozzi u tal-vannijiet jekk kienx possibbli ħafna l-manifatturi ta' karozzi huma manifatturi u ta' vannijiet imma mhux kollha, pereżempju. Eh, hemm xi tnejn li ma jagħmlux vannijiet għalhekk m'hemmx il-possibiltajiet bħalissa li jkun hemm dan il-pooling hija limitata għal eh, manifatturi tal-LCVs. Imbagħad kien hemm insemma l-access premium il-pieni u għalfejn dana kellu livell iktar għoli minn dak tal-karozzi dak minnkom li raw il evaluazzjoni ta' impatt ir-raġuni ċara. Aħna għamilna il-rajna xin il-cost for compliance tal-vaniti għamija eh, u 20 tal-karozzi kienet design ġifiri nasab illi il-loġika hija ċara unek għalfej kien differenza. Rigward il-prezzi li ħassu konsumaturi iva aħna Nafu li il-vanit huma kommerċjali jintużaw mill uh, negozju anke mill-SMEs u għalhekk li dan li huwa importanti li nifhmu wkoll l-isfond ta' din il-proposta u għalfejn xi ħaġa li qiegħda tiġa fil-evaluazzjoni tal-impatti hija relevanti fil-fatt il-proposta tnaqqas l-ispejża konsumaturi u naħseb li dan għandu jikkompensa għal fatt li dawn il-vetturi jiswaw iżjed flus u skont l-evalwazzjoni tagħna konsumaturi jistgħu jiffrankaw xi 2000 euro matul il-ħajja tal-vettura ġifiri di proposta fil-fatt issarraf għal nafqa negattiva biex ngħidlek minna naħa tal-konsumatura xi qed jiffranka. Um, u għalhekk dan huwa wkoll inċentiv. Limiti ta' veloċità Dana kwistjoni taħraq jekk tara il-premessi tal-proposta hemm referent il daw il-limiti ta' veloċità iva jekk tara r-rapport ta' trasport u l-ambjent huwa qut li ħafna x'wieħed iħares anki lejn l-ammont ta' fuel li wieħed jifranka u għalhekk l-ammonti ta' missjoni il wieħed jifranka minħabba dawn il- il-limiti tal-veloċità ġifri Iva din hija ħaġa li aħna konxi tagħha u lin-nies għandhom ikunu konxi tagħha sa fuq il-135 gramma u l-parametri tal eh, l utilizza eccetera ngħaddi għal kollega sija biex tuġibkom fuq dan iva biex niċċara fejn il-Kummissjoni ddeċidiet li tippromuovi u tipproponi dan il-135 gramma għal kilometru aħna rapport fuq il-evalwazzjoni tal-impatti li ħares lejn il-livelli possibbli għal 120 20 għal LCVs u skont l-analiżi 125 gramma għal kull kilometru il massimu li jistaw jagħmlu dawn l-LCVs wassal għal ħafna għal spejjeż f'ħafna teknoloġija li tintuża mbagħad u dan jimplika li l-manifatturi jkollhom jużaw l-iktar alternattivi avvanzati għoljien. 135 gramma skont l analizi tagħna hija fattibbli però u tista' ssir mingħajr ma jkun hemm ibridazzjoni kbira tal-flotta li ovvjament hija għolja ħafna. Jista' jkun hemm eh, tnaqis tal-daqs tal-magni u l-manifatturi tiġa qegħdin jistudjaw din il-ħaġa. Fl-2013 però l-Kommissjoni ħaskun qed ħares lejn il-konferma tal fattibil ta' din il-mira. Imbagħad nagħmlu evalwazzjoni ta' impatt ta' bażi id-data u t-teknoloġija, pakketti ta' teknoloġija li ħajntużaw. Imba fl-aħħar 135 gramma għal kull livell tal-kilometru huwa simili għal dak li għanna fil-leġizzazzjoni tal-karozzi. Aħna ħarisna lejn eh, kemm beħsibu jizdiet li jizdietu l-ispejja sekk nżommu mażan il-mira u dinija tal-livell simili bħal tal-karozzi. Għalhekk naħseb li l-vannijiet jistgħu jagħmlu dal-isforz ukoll. Speċjalment il-vannijiet iżgħar. Rigward l-impatt ta' żieda tal daqs. Dinija eh, u ċaj il-bidla tal-istruttura ta' suq tal-fannijiet, aħna għadin nippruvaw nirrevedu l-formula li għanna fannes wieħed u nkunu għadin naraw ukoll x'inhu l-iżvilupp tas-suq tal fannijiet biex naraw jekk il-formula rifletti tajjeb l-istruttura tas-suq. Imbagħad jekk il-vetturi jsiru aktar tqal u iniċsu iktar, ikonna namlu revizjoni ma naħseb li il-mira sa' 175 fil-fatt intlaħaq mill-vettur li qed jinbijaw però. Jidher li s-suq tal-vanit huwa suġġett għal żviluppi differenti minn dak sa' karozzi u peress li ma qed jixtrihom ikun iktar razzjonali fl-għażla tiegħu kun għadin jaraw kam jista' jintuża tajjeb dan din il-vettura u prestazzjoni iktar mill-li ħarsu lejn nisbuħija u il-manifatturi bat jidu jgħodu attenti li il-vetturi li bijaw mandom tilfu l-utilizzaw il-prestazzjoni tagħhom. Allura li nżidu il toqol biex nilħu miri iktar gbar ma naħsibx li huwa jagħmel sens dan is-settur grazzi lill kummissjoni Martin jogħġbok biex tikkonkludi. Grazzi President. Żewġ kummenti fil-qosor jiena kont interessat ukoll f'dak li qalet il-Kummissjoni nixtieq nirringrazzja lill-kollegi u sinjura li tkellmet fl-aħħar aċċettat li s-suwa differenti bejn il-vannijiet u l-karozzi u minn xilvanijiet ikunu għadin jamlu eh, ikunu ktar razzjonali fl-għazla tagħhom jamlu somam tagħhom aħjar. Imma qabel qalet li long term target ħadu mir-regolament tal-karozzi. Imbagħad fuq li qalu l-membri jiena naqbel ma' Sinjura Weisberger rridu fil-fatt nħarsu lejn l-affordability ta' dawn il-vetturi għax faħam l-ħar ma ħajgawdi jekk il konsumaturi deċidu li jżommu l-vetturi antiki tagħhom iktar fit-toroq. Għax dan ovvjament ikun qed iniġsu iżjed il-manifatturi jitilfu l-konsumaturi jitilfu wkoll għalhekk il-prezz huwa importanti u ma nollux iżejjed. Nifraħ l-istrukuta fuq il-kuraċ politiku tiegħu ma kontx għat nimmaġna xi darba għat nisma li xi Ġermanis jitkellem fuq il-limiti tal-veloċità hawnhekk, niflaħlu fuq il-kuraġġ tiegħu. U hemm differenza bejn l-oriżu l vanni jgħid il-President. Iva, iva, iva. Għadin fi xiferaw. Pero eħe, jiena meċċi li l ma kienieċ qed tkun ambizjuża biżejjed, però xtaqt xi ġustifikazzjonijiet anki dwar minn fejn qed iġibu ċifri. Sur Kramer kellu jitlaq, imma kien hemm semma wkoll u anke kummissjoni tkellma dwar il- eh, Similtuni bej il-suq tal-vanijiet u tal-karozzi u naħseb li jridu noqogħdu attenti hawnhekk fuq din l-analogija ma morrux il-niżejjed, is-suq huwa differenti. Hemm ħafna iktar diesel fis-suq tal-vanniet milli tal-karozzi, l-ambitu huwa differenti wkoll. U mhux lakan wieħed inneħħi il- mhux kwestjoni għaliex iż-żewġ swieq huma differenti, s-suq tal-vanniet huwa ħafna iktar razzjonali, s-sinjura ħassi ma naqbilx il supercredits ekonnovazzjoni ta' ċetra u ma' loopholes, għan sepilli fil-fattu ma' inċentivi għawnek biex jipperswadu l-manifatturi biex jadottaw teknoloġija li kiku ma' kienux ħajadottawa. Ir-raġunijiet għal proposti tal-ekonnovazzjoni kienu għax fil-fat dawn naqsu l-emissjoni ta' CO2 fid-dinja Eh, reali u dan mhuwiex rifless fil-ċiklu ta' test, ġifieri jekk il-proposta mhix qedem hemm l-ebda inċentiv biex il-manifatturi introduċu din it-teknoloġija aħna naqblu li trid ikun hemm din l-inċentiv biex jiġu introdotti daw l-affarijiet, u ma naqbilx li dan huwa zvantaġġ ma jien naraħ bħala inċentiv. Grazzi. Ein weises Schlusswort. Äh, danke, Martin. Grazie ħafna. Tal-li konkludejt, wasana fit mim l-ġenda tal-lum. il għajni mis-6 ta' april fil-6 ta' dwar nafsinar.